días, señorías. Vamos a, empezar. Bonġu, signori. Eja nibdew is-sezzjoni ta' dalodu. U naddu għal punt fuq l-agenda tagħna tal-lum illi għandha x'taqsam mal il-Fond il fond tal aġġustament Globali Ewropew, għanna s-sur ehm, Thomas Hendel, u ħanaddilu il-mikrofonu. kollegi, chair, din l-opinjoni fuq il-finanzjament tal-fond u l-funzjonament tal-Fond Ewropew għandi xie kommenti dwaru dan kien odda utli ħafna biex itaffi il-konsekwenzi tal-globalizzazzjoni fuq is-settur tal-settur bankarju fejn tilef intilfu ħafna impjiegi. Għanna in saħu intejpu dan l-istrument u anka għandu jkollna linji ta' gwida. Eh, dan għandu għandhom għandu mkun affarijiet ewlenin, speċjalment minħabba il-kriżi finanzjarja u l-konsekwenzi tagħha fuq l-impjiegi kollegi. Dawn għandhom jiġu imnaqsa fis snin li ġejjin. Dina l-istess il-pożizzjoni wkoll anka tal-industrija. L-ewwel punt ta' f'din l-opinjoni Edin eh, nejdu li għanna nħarsu aktar fid dettal eh, lejn dawn il-fondi ta' ġustament u jek tartu lejn l-ewwel paragrafu provajna niċċaraw kif ġew użati il-fondi eh, u uh, x'appoġġ kien hemm. Kienem dibattiti eh, u li anka ħarġu xie differenzi ta' kif jiġu intużati il-fondi għalek u għaf l-interess tana li naraw la affarijiet sow biex naraw kif nistaw intejbu u naġġustaw il-fond unkunu nistaw nużawħa fil-ġejjeni huwa essenzjali wkoll illi nagħmlu sforz biex nassikuraw illi il-fond jiġi użat b'mod immirat tajjeb lejn dawk l-industri u l-kumpaniji li veru għandhom bżonnu. Fil-perjodu ta' rapport illi għadda eh, nistgħu naraw li ma kienu l-kumpaniji illi użaw il-fond imma eh, mhux bil-fors illi daw kienu kumpaniji li kienu għatibatu minħabba l-globalizzazzjoni. Ħaġa ta' tħassib, is-sena l-oħra kienet dik fir rigward rigward ta' Dell illi għalqet l-impjant tagħha fl-Irlanda u uh, l-eluqa tal-impjant tagħhom fisser illi eh, il-nataw 14 miljun għal dawk illi tilfu xol imma iddel xamel dawn marru il-ċina u fil-fat laqas ma fetħu fil-ċina imma fetħu fil-Polonja li kien tajjeb għall ekonomija Pollakka biex il-ħaddima u koll jisibu xol meka. Imma Eh, il-48 miljoni nataw minn eh, it-tieħdu eh, u del ma kienieċ qed bati finanzjarjament għax kellha biss profitti ta' 3 biljun. Għalhekk huwa importanti li meta nħarsu lejn dan il-fond ta' globalizzazzjoni naraw illi nasikuraw illi il-kumpaniji mhux biss itejbu il-balance sheet tagħhom għax dan se jkun għad detriment tal-minħala 16 fl-Ewropa l-Ewropa. Għalhekk fil-paragrafu 3 qegħdin nitolbu biex naraw kif il-kumpaniji e, anzi kif l-ekonomija tista' tiġi protetta mill-kumpaniji li e, juru din it-tip ta' imġiba qed għandna bżonn ta' odda e, Eh, biex il-kumpanija, il-kumpaniji jkunu jistaw anka jħalsu kumpensalli jamlu rilokazzjoni. U eh, għawnek qed eh, nagħmilha ċara u kol illi huwa importanti illi nimmiraw lajnuna lejn Eh, miżuri ta' ristrutturar b'mod partikolari fir-reġuni u dan jorbot mal-pożizzjoni ta' trade unions Ewropej. Ridu li dan jintuża f'kuntest ta' żvilupp reġjonali. Il-fond il ġivir dan il-fond jikontribwixi biex jinħolo impjieg fir-reġjuni u anka biex ikkonna żvilupp sostenibbli u bilanċat fil-paragrafu 4 nitkellmu dwar l-imsieħba soċjali livelli differenti fl-Ewropa fuq eh, livell tal komitat il id iddiskutejna dwar dawn u hemm eh, bil li ninvolvu l-imsieħba soċjali b'mod vinkolanti fl-użu tal- anzi fl-allokazzjoni tal-assistenza tal-IGF fil-ġejjini. Il-paragrafu 6 jitkellem dwar tled f'gultajiet illi għanna eh, kif eh, nistaw nużaw dan meta l-kumpaniji jiġu rilokati ġo l-Europa u anka tinsemmu l-komplessità tal-proċedura u nixtiequ li anka din tiġi is-simplifikata. Innaqsu per eżempju mill-perjodu ta' żmien għax hemm min biex jiġi eh, u jintużat dan li GF din eh, jekk ikun hemm bżonn ta' għajnuna sostenibbli u immedjata din il-ħaġa trid trid titranġa, speċjalment anka meta l ma jiġu rilokati fih dan l-industrija fil-paragrafu seba' nitkellmu dwar li GF u li dan huwa għodda li ġiet użata u ttestjata u rridu li jkun hemm aktar fondi eh, f'dan il-fond. Din hija għodda tajba kifet għal ġejjieni u uh, forsi anka nistgħu nużawha aktar fil-ġejjini minħabba din il-kriżi ekonomika u finanzjara. Għalhekk il għadin uh, inixi u li uh, jintuż aktar fil-wisa eh, dan liġi F u anke eh, ikunem titlu separa, testatura separata fil-budget uh, għal l-IGF. Ma din xaġa li tiġi diskuta fih dan il-Kumitat tal-Budget ukoll. Grazzi ħafna. L-Sur Hendel. L-ONNET ħanati il-mikrofonu lill sinjura Hubner. Grazzi ċer. Nafu għalli aħna deħlin f'perjodu fl-Europa fejn ħajkonna il-konsidlazzjoni fiskali fiskali qabel kien hemm anqas mandat pubbliku. Issa irridu Eh, nifirxu aktar il-flus pubbliku. Eh, il-punt wieħed ta' dan l-opinjoni hija tajba nħeġġu l komissjoni biex tagħti proposti għat tijib tal-fond tal-globalizzazzjoni nixtieq ngħid ukoll illi xi ħaġa oħra li hija ovvja hija li għandna qudiemna eh, trasformazzjoni strutturali fl-industri Ewropej u anka fl-entraprizi illi kienu sejrin tajjeb qabel mal laqtitna il-kriżi. Dawn ħafna minnhom issa għandhom il-problemi u għalhekk wieħed jistenna għal jekk inħoloq ix-xogħol jinħoloq f'setturi u f'kumpaniji ġodda. Hemm ukoll aspettattivi ġodda tal-konsumaturi u s swieq ġodda u mexin ukoll lejn anqas użu tal-karbonju u trasformament tal-industrija. Dan il din il-bidla kollha ħajkollha impatt fuq is-soċjetajiet tagħna. U ma f'dawn il-bidliet kollha hemm kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet u għalhekk huwa kruċjali eh, illi aħna nirrispondu Anzi, il-mod ta' kif nirrispondu huwa kruċjali, irridu noqogħdu attenti li ma noqtlux l-opportunitajiet. Naħseb naqblu illum illi huwa importanti li u ukoll muturi ġodda l-kompetittività u nifukaw fuqhom b'mod urġenti. U dik eh, li suppost qiegħda tagħmel fil-fatt l-istrateġija tal-2020 naqblu wkoll li din l-istrateġija eh, hija Eh, Eh, nafu wkoll hemm industrija bil-kompetittività tagħha Ewropea li mhix dejjem suffiċjenti u għalhekk din l-istrateġija mm, qiegħda eh, semmi eh, li nnidu mill-ġdid u anke li jkollna patterns ġodda fl-istrutturi. Żgur li rridu nsibu bilanċ tajjeb bejn is-xogħol li jrid jiġi protett u dawk li u xogħol ġdid li jieħu post xogħol għadim. Din hija xi diffiċli għandna bżonn ħafna tkabbir fl-Ewropa e, eh, u nafu wkoll parti minn dan it-tkabbir se jkun tkabbir bla ġenerazzjoni e, ġdida ta' xogħol. Irridu nodu attenti li nevitaw e, anka odda politika illi ma tippermettix li l-industrija Ewropea tippkompeti b'mod kompetittiv mal-komplement ta' dinja f'dan il-kuntest. E, jina naħseb li anka għandi dubji dwar il-2, 3 u 6 u nixtieq li jkollna diskussjoni mal-rapporters. Naħseb li b'dawk l-istrumenti aħna nistgħu indomu e, e, il- um, ristrutturar, nistaw natu inizjattivi, pero irridu nimmiraw lej xogħol sostenibbli illi mhux imbagħad jintilef ehm, ftit wara s-sostenibilità fl-impjieg jista' jsir biss b'industrija kompetittiva. Irridu nżommu f'moħħna illi il-fond ta' globalizzazzjoni hija temm biex jappoġġa il-bidla strutturali mhux biex nespanduha jew niprevenjuha niprevenuha din il-bidla bidla strutturali. Eh, għalek rridu niprovaw tejbu dan il-fond ta' globalizzazzjoni. Grazie signora ħafna, il-Signora Podimada. Grazie ħafna. Nixtieq nifraħ li rapporter u nirringrazzjaha għal din l-opinjoni li għandna hawnhekk dan ir-rapport. Ja waħda aġġornata, ja waħda f'waqta hawnhekk din aħna nevalwaw uh, il-finanzjar tal-font u naraw kif qed jaħdem sissa nafu illi fis-sentejn li għaddew mitħul fis-seħħ tal-regolament uh, relevanti um, il-fondi minn dan li GF ġew użati b'mod uh, limitat il-rapport tal kummissjoni jevalwa l-applikazzjoni tal-miżuri bbażati fuq il-fondi sissa. Fondi sissa. U din dan ir-rapport tal-Komissjoni jista' jiġi eh, anke appoġġjat forsi minn statistika mill-istati membri biex naraw għalfejn kien hemm użu limitat ta' dan il-fond eh, ta' globalizzazzjoni. Naħseb li raġuni tal-użu limitata limitat huwa minħabba li l-proċedura hija ikkomplikata ħafna u tieħu ħafna ħin u tagħmilha diffiċli biex uh, wieħed fil-fatt juża dan il-fond ta' globalizzazzjoni barra minn hekk l-autoritajiet pubbliċi fl-istati membri irdu jonfqu ħafna flus u jagħmlu ħafna sforz biex jużaw dan il-font. Għalhekk il-mod ta' kif jaħdem dan il-font juri kemm huwa importanti li jkun hemm simplifikazzjoni tal-proċeduri u anka li jkun hemm użu aħjar ta' dan il-font ta' globalizzazzjoni jiena nixtieq nitlob ħaġa waħda illi il-korpi eh, nazzjonali relevanti li amministraw il-fondi tal-IGF dan il-korp għandu jkun f'pożizzjoni li jista' jiġbor l-esperjenzi u eh, li jkun kapaċi jagħmel anka skambju tal-prassi tajba fl-Ewropa korpi nazzjonali jistaw jibbenefikaw minn din il-ħaġa e, u l-istati membri għandhom jiġu motivati li jużaw dan il-font l-opinjoni għalek dan il-rapport e, ġalli e, namel żewġ kommenti l net dwar paragrafu 2 e, il-draft meta titlab li l-Komissjoni biex e, tagħmel proposta biex il kumpani ikunu involuti ġifiri dak il kumpani li jkunu qed ikeċċu n-nies mix-xogħol imma li kienu għamlu profitti fil-passat għandhom ikunu involutu b'mod finanzjarju, ġifiri kontribuixxu b'mod finanzjarju. Ġifiri irrit ikollu ikun hemm mekkaniżmu ta' kumpensa. Din il-proposta hija tajba però il-lingwaġġ irid jiġi imtejjeb. Irridu nħarsu lej kumpaniji illi wkoll għamlu rilokazzjoni rilokazzjoni li mhijiex marbuta mal-kapaċità ta' sopravvivenza. Irridu narawha fid-dettall din il-ħaġa, irridu nħarsu wkoll lejn dawk il-kumpaniji li ħadu fondi nazzjonali jew komunitarji fil-ħames snin qabel ma dawn irrelokaw. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, signora Podimata. Is-Sinjur Hagland, grazzi ċer. Jina kont kontent ħafna li ħdimt uh, fil-Kumitat tal-Budget fuq dan is-suġġett u interessanti meta taħares li ħanka f'dan il-Kumitat mod in ġenerali naħseb illi huwa importanti illi namlu differenza bejn nejnu n-nis illi għedin jitilfu xolom u nejnu il kompani u ħafna drabi dawn aħna nħaltu għom fl-imkien meta niddiskutuh dan is sujġet U importanti li nejnu li l-nis li tilfu xolom u mux il kompani Mot in ġenerali naħseb li l-approċ fejn irridu nevalwaw dak li qed isir fil-punt wieħed, eh, ġifieri huwa tajjeb ħafna mek għanna stampa u li fuq aħna nistaw noħorġu konklużjonijiet. U mbagħad il-konklużjonijiet huma ovvjament jirrikjedu diskussjoni oħra. l idea kienet li jkollna dan il-fond ta' globalizzazzjoni misa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna xi ħaġa totalment differenti. Isu xi fond ta' rilokazzjoni għal-inqas dak li jixtiequ ċertu nisu fil-Kumitat tal-Baġit iddiskutejna illi kellna flus allokati minn dan il-fond e, e, fejn e, għajnejn aħna konna tajnuna lil fċertu każijiet. Jiena napprezza l ewwel punt u l-raba punt ukoll imma Eh, fir rigward tal-punt lieta rridu niddiskutu aktar fil-font jekk jiex eh, l-Europa l għandaj jkollha font eh, li tejn il- il-relokazzjoni tax-xogħol Irti konna diskussjoni fil-fond hawnhekk biex naraw eżatt x'nixtieq u nagħmlu iżda dwar l-imsiba soċjali huwa importanti li aħna għom imma li għom ruwol formali hija xi ħaġa li teknikament hija ta' sfida u naħseb mm, forsi ta' se adattata. Umbat il-punt sitta li jkollna font illi jappoġġa il-rilokazzjoni fl-Unjoni Ewropea tmur kontra eh, dak li eh, aħna nixtiequ fl-Ewropa, mm, speċjalment meta nitkellmu dwar il-moviment ħieles tax-xogħol u tal-ħaddiema. Eh, jiena ma nistax naqbel miegħu dan il-punt għanna bżon diskutu iktar. Issa dwar il-punt seba kif qalet is-Sinjura Hubner, is-sitwazzjoni ekonomika ma tippermettinniex li namlu dan il-font aktar kbir milli huwa għax diġà infaqna ħafna e, fis-settur pubbliku u um, eh, affarijiet li rridu naħdmu aktar fuq u jina nixtieq li jkollna diskussjoni kostruttiva mar-rapporter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 qed nisma' veġari din id-diskussjoni u nibda mill-pożizzjoni li fl-ambitu ta' din id-diskussjoni jiena ha nofri pożizzjoni differenti minn dik li ġiet diskussa mill-bidu. Il-kollega Haglund diġa għal xi ħaġa fuq dan, iżda anki jien nixtieq inżid xaħġa ħaġa oħra mal-klim la qal. Eżis ħbib, jiena nħoss li rridu najdu ċaru tont li il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni mill-bidu net kien proġett eh, li jista' jiġi diskuss li jiġenera ftit dubi. Ħadem ħadem fil-passatu jista' jaħdem. Iżda rajna li kien hemm bosta deċiżjonijiet li ttieħdu fil-qafas ta' dan il-fond li waslu għal minħabba raġunijiet ekonomiċi waslu biex aħna nħossuhom bħala kontroversjali. Dan il-fond fil-fatt ġi finanzjat u maħsub minn rizorsi pubbliċi u dawn kienu ta' sussidju ta' għajnuna għal partijiet kollha interessati li dawk l-imsieħba soċjali li ma kellhom suċċess fuq is-suq ħieles minna ħal oħra bat kena appoċ ta' dawk l-interlokuturi tagħna li kellhom suċċess fis-suq. Din kienet kemm xej kontroversjali fil-ekonomija tas-suq. Fil-suq ħieles issa rridu nagħmluha possibbli biex ikun hemm prodotti ġodda u servizzi ġodda u għalhekk l-impriżi li mhux kapaċi jagħmlu dan forsi nistgħu nappoġġawhom. Tkellimna mbagħad dwar il- mobilta, ċaqliq tal-post tax-xogħol, għen nitkellmu dwar ċaqliq ħieles tal-kapital u tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Ir-rappreżentanti tal-ICR fil-fatt ħajjistaqsu għalhekk bli f'din l-opinjoni kun hemm evalwazzjoni iddettaljata minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea li bekk ikun fiha l-kriterji kollha speċifiċi skont l-informazzjoni li għandi naf li dawk l-imprizi li huma eh, użaw fil-fatt dawn il-fondi. Rit nara meta ġew imkeċin xi ħaddiema fejn ġew illokati l-flejjes. Iżda naf li l-Kumitat tal-Budget ħajkompli segwi din is-sitwazzjoni għax min hi diffiċli fejn għandna l-kriżi u għandna bżonn konsolidazzjoni fiskali huwa importanti li naħsbu fl-użu tajjeb tal-flejes ta' min iħallas it-taxxa fl-Ewropa. U fil-fatt dan il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni kien qed jimxi b'mod parallel ma' dawk il-fondi li kienu qed jintużaw mill-fondi strutturali. Jien għalhekk ma naħsibx li għandna nużaw fondi oħrajn għaliex il-fondi strutturali diġà biżejjed biex ikunu nistgħu waslu l-fondi meħtieġa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Sur Streshek. Nirringrazzjak. Sur Rodersen fisem il-Kummissjoni. Grazzi, President. Grazzi għal din l-opportunità li l-ewwel opportunità għas servizzi tal-Kommissjoni responsabbli għal Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni biex nitkellmu fil-Kumitat tagħkom. Jiena grat għal din l-opportunità biex nagħti xi ftit kummenti fuq is-suġġerimenti mres għam ir-rapporter. Aħna nħarsu l-qoddim biex ikun hemm dibattitu kostruttiv mal-Parlament biex niżviluppaw dan il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni li bħal madna fiċ-ċar huwa fond biex jgħin dawk il-ħaddiema li jinsabu qiegħda u mhux biex napoġġaw il-kumpanija. Il-kumpaniji jien nixtieq nisħaq li l-ebda kumpanija l-Unjoni Ewropea dan jinkludi Dell fl-Irlanda, l-ebda kumpanija marċevit ebda finanzjament mill- IGF. E F'dan il-każ partikolari li ġim semmi mem l-ebda għal trasferiment tal-kumpaniji aħna rajna jekk kien trasferiment tal-impigi, der li ma kien hemm l-ebda trasferiment tal-impigi mill-Irlanda għal Polonja, kien hemm il-produzzjoni u l-prodotti differenti u daw kollha kienu aspetti differenti. Jien nixtieq ukoll nilqa r-rabta li għamlet Tanita Hubner għall inizjattiva tal-2020 u l-Kummissjoni Ewropea indikat bitċar li l-GF huwa wieħed mill-istrumenti li jidħol fis-seħħ Aħna spe mod speċifiku semmejna li GF f'dak li għandu x'jaqsam l-inizjattiva tal-kompetitività industrijali fejn il-fond għandu jappoġġa l-swieq emerġenti jew it-kattir tal-impjiegi fi swieq emerġenti u fl-imprizi emerġenti. U għalhekk issa rridu naraw kif dan jista' jitwettaq fil-prattika. Jiena nixtieq nilqa l-idejat li ġew imresqa fir-rigward l-iżvilupp tal-GF mod partikolari jiena nixtieq nagħmel referenza għal proċeduri fil-rigward l-użu ta' dan il-fond. Kif l-affarijiet jinsabu bħalissa bazat fuq 22 kas li diġa kellhom ċiklu imtemmi ta' finanzjament il-ħin medju li jieħu mill-moment li l-Kummissjoni li kollha tarif kollu tal-Istati membru tal-Istati membri u sakemm aħna tassew inħallsu il-flejjes fil-kontijiet ta' teżor tal-Istati membri hemm domin ta' 225 ġurnata bħala medja. Mod intern fil-Kummissjoni aħna naqqasna l-proċeduri tagħna billi għamilna eh, żewġ proċeduri f'wieħed u bekk naqqasna 22 ġurnata mill-225 ġurnata. Bħalissa aħna qegħdin naħdmu biex naraw jekk ix possibbli li nkomplu naqsu 40 ġurnata jew 45 ġurnata oħra mill-proċedura marbuta mal-ħlas tal-krediti u dan jeħtieġ li jkun hemm reviżjoni tal-proċeduri budġetarji mod intern fil-Kummissjoni aħna qegħdin f'stadju avvanzat f'dan ir-rigward qed naġġel. Nixtieq nfakkarkom li skont ir-regolament u l-mod kif il-fond jipproduċi l-finanzjamenti, aħna jeħtieġ li jkollna ftehim formali wara diskussjonijiet mill-awtoritajiet budġetarji li jinkludi wkoll il-Parlament Ewropew. U għal daqstant irrid ikollna l-ħin meħtieġ biex bekk il-proċeduri jinkisbu b'mod korrett fiż-żewġ istituzzjonijiet li jiffurmaw l-awtorità budġetarja. Mim lebda mod kif nistgħu morru li minn din il-proċedura sakemm ma nbidlux il regolament kif ukoll il-perspettiva finanzjarja u l ftejim interistituzzjonali u naħseb li issa mhux iż-żmien biex dan iseħħ. Dan wassanni għal tieni punt ħari tiegħi bħalissa qed jiġi konsidrat mill-Kummissjoni Ewropea liema flima punt proposta l-regolament revedut għandu jitressa. Ovvjament, hemm randevu s-sena diħla li s-sena diħla se tkun s-sena aħarija meta derogi fir rigward il-krizi jibqaw japplikaw u d-deċiżjoni għalek tittieħed jekk inkomplux din id-deroga jew inkella nipproponu xi ħaġa differenti. Ovvjament, hemm rabta ġenerali rigward id-diskussjoni tal- qafas multijanwali tal-finanzi u l-istruttura tal-budget tal-ġejjeni. Il-Kummissarju tleġimatilu fi Svezja qal li jikkonsidra mod preċiż dak li għandkom fil-punt numru 7 fis-suġġerimenti, jiġifieri il ħolqien ta' linji budgetari għall-IGF mod speċifiku fil-perspettiva finanzjarja biex bekk il-fond ikollu kondizjonijiet indaqs bħal istrument l-oħra iżda da ma teħdiġ deċiżjoni fuq dan. U għalek edin irresqu il-proposti f'dan rigward u ħnamluħ aktar tard. Punti ieħor li referi għal punt numru wieħed ta'kom fejn aħna sodisfatti ħafna li għedin naraw sejħa l-aktar tarif, aktar trasparenza u aktar statistika aħjar għal fond. Palissa aħna għadna nħejju l-rapport annwali għal-2010 li ħajkun lest fi żmien xar u għall-ewwel darba aħna qegħdin nissuġġerixxu li flimkien ma' rapport annwali ikun hemm dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni li jagħti l-istatistika kollha li nistgħu nagħtu għabbażi tal-każijiet li aħna trattajna għalhekk nittamaw li jkun hemm statistiku li juri aktar fid-dettall in-natura tal-applikazzjonijiet, il-balance tal-bilanċ tal-agenda, il-bilanċ tal-età, l-appoġġ differenti, il-numru ta' nies li ġew mejjuna minn miżuri differenti, eċetera. Dan huwa l-bidu ta' tentattiv biex niksbu kemm jista' jkun informazzjoni tkun disponibbli kollha kemm jista' jkun lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-pubbliku interessat. Aħna nappoġġaw bisħieħ ukoll l-idea tal-iskambju tal-aqwa prassi, il-Kummissjoni fil-fatt organizzat laqat ma' rappreżentanti mill-Istati membri kollha fuq bażi regolari darbtej sena. organizzajna seminars ukoll biex nispjegaw x'inhuma l ħidmiet u l-interpretazzjonijiet tal regolament u Matul dawn il-laqat u kuntatti qegħdin nagħmlu skambju ta' informazzjoni fost l-utenti ta' dan il-fond biex bekk kun jistaw jisperaw oħrajn biex jagħtu l-applikazzjonijiet tagħhom. Jiena nħares il-qoddim biex inkompli naħdem flimkien magħkom il-kumitat tagħkom sur President u ħadd nota tal-proposti li intom għamiltu. Grazzi. Muchas gracias, señor Jorgensen. Doy ahora la palabra al ponente. Grazie, Sur Jorgensen. Naddu kelma l-rapporter biex jala id-dibattitu sur Handel. Kollegi, nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni u għal proposti li saru. Ek nistaw konna kollaborazzjoni aħjar fil-ġejjeni u nistaw wet u il-proposti. Nirringrazzja il-Kommissjoni għal ċarezza li urid l-bira fil-Kumitat tal-Impjigi diġa kena skombju ta' opinjonijiet u nħoss li hemm bżonn ta' diskussjoni aktar dettaljata fuq din rigward. Jekk l-imprizi jalqu ċertu ferrat ta' produzzjoni dan eh, għaliex ma jkollhomx arfin meħtieġ fir rigward il-font, il-font jgħatem biex jgħin il-ħaddiema u mhux il-kumpaniji. It-tieni punt, meta jkun hemm Eh, trasferiment meta jkun hemm produzzjoni ġdida fl-impriża aħna rridu nistaqsu jekk hemmx mezzi oħrajn, riżorsi oħrajn li jippermettulna li nissussidjaw l-imprizi. Anki jekk l-imprizi għanda uh, eh, spejjes olin ħafna. Jiena lest ikolli diskussjonijiet anke mar Shadow Reporters biex niċċara dan il-punt għaliex fir-rigward il-fond ta' ristrutturar jew kwalinkwa mod li nistgħu nsejħu dan il-fond huwa importanti ħafna li jkollna interpretazzjoni tajba ta' xinu dan il-fond. Jekk ikollna impriża li jkollha spejjeż għoljin skont jien ma tix tirċivi eh, l-appoċ mill-flejjes tal-minħalla 16. Kien hemm imprizi li kellhom diffikultajiet minħabba l-kriżi u għalhekk f'dan ir-rigward il-fond huwa tajjeb iżda skonti l-fond mhux meħtieġ biex nejnu għal ristrutturar. Mhuwiex fond jew strument li salva l-imprizi li ma jkunux kompetittivi. Huwa strument huwa għodda biex jiggarantixxi lejxin għal ħaddiema u ovvjament ma jridx ikun hemm abbuż tal-flejjes ta' minn ħalla 16. Jekk ikunna definizzjoni tajba ta' dawn il-kategoriji matul id-dibattitu ikonna pass il qudiem Iżda kuntent ħafna mid-diskussjonijiet li jista' jkollna aħna fil-ġejjin flimkien. Grazzi. Grazzi, Sur Handel. Grazzi. Il-skadenza għal prezentazzjoni tal-emendi 8 ta' ġunju 2010 u diskussjonijiet 28 ta' ġunju u l-votazzjoni f'dan il-Kumitat 28 ta' ġunju u l-votazzjoni fil-Kumitat tal-Budget l-14 tal-Ulju tal-2010. Nistgħu intemmu d-diskussjoni fuq dan il-punt, ngħaddu għal punt li jmiss fuq id-drittijiet tal-konsumatur. Ngħaddi l-kelma issa il-rapporter is-Sinjura Pitikanum. President, uh, dear colleagues. Uh... Grazzi, President, kollegi. Il-ħarsin tal-konsumaturi għetin jiġi trattati minn erba direttivi, mirati kollha l-armonizzazzjoni, u dan permetta li l-istati membri jkunu jistaw jadattaw għal regolament nazzjonali għal dan il-prinċipju. Dan ifisser li fejn ikun hemm problemi bil-leġizlazzjoni nazzjonali kemm jekk hija sistema ta' kontratti jew livelli aktar għolin irridu nqisu l-leġizlazzjoni nazzjonali li hija differenti minn stat membru għal ieħor. Ovvjament meta jkun hemm leġizlazzjoni għabbażi fuq direttiva minima il-tentattiv mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri u mill-Parlament kienu kemm xejn differenti dan għaliex isna li hemm ħtiġijiet ta' protezzjoni aktar olja u dan jista' jittieħed fuq il-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni proponiet direttiv, dawn erba' direttivi biex ikun hemm armonizzazzjoni iżda dak li ġara huwa li qegħdin bidlu l-kwistjoni minn armonizzazzjoni minima għal armonizzazzjoni sħiħa u din kienet problema kemm teknika kif ukoll fil-prinċipju. L-ewwel nett nixtieq insemmi l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem li daħlet fis-seħ mill-Trattat ta' Lisbona tiżgura livell qoli ta' ħarsin tal-konsumatur u twassalna l-mistoqsija jekk l-azzjoni għal armonizzazzjoni sħiħa ta' dawn il-prinċipi jistgħu tassew ikunux kontra il-kartet ta' drittijiet fundamentali u tmur kontra l-livell qoli ta' ħarsin tal-konsumatur. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 tkompli tagħmel piżijiet oħra fuq il-politiki tagħna. Irrid ikonna prodotti ta' kwalità għolja u anki irrid ikonna produzzjoni li hija sostenibbli Eh, fija nifissa. L-armonizzazzjoni f'dan ir-rigward x'ser tagħmel. F'ħafna mill-pajjiżi ħafna mux se jkun hemm żieda iżda tnaqqis tal-ħarsin tal-konsumatur u dan jista' jwassal biex ikun hemm tnaqqis fil-kwalità tal-prodotti tagħna jew inkella ċ ċiklu ta' ħajja li jkun mistenni ikun ikompli jonqos. U ovvjament ma jkunx sostenibli eh, mod ambientali. Rridu niksbu il-fiduċa tal-konsumaturi, rridu naraw il-kwistjonijiet ta' kemm idumu l-prodotti fost aspetti oħrajn. Imbagħad punt ieħor huwa l-liġi ta' l-liġi nazzjonali tal-kontratti jekk inti tixtri dar ka karozza jew fliexkun ilma din hija kwistjoni kompletament differenti u nafu li l-liġi kontratwali nazzjonali hija differenti minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk kien hemm diffikultajiet kien hemm ukoll diskussjonijiet fil-Kunsill biex naraw il-liġi kontratwali kif ħadd eh, tiġi msejsa fiħdan dan din l-armonizzazzjoni u kien hemm bosta każi li semmew. Anke fir rigward l-oqsma ta' sistemi kontratwali nazzjonali waħda mill waħda mill-appoġġ tal-proposti tal-Kummissjoni hija li nżidu s-suq intern il-xiri transkonfinali u l-kooperazzjoni. Iżda maħnix ċertezza kif dan normalizzazzjoni armonizzazzjoni sieħa ta' drittijiet tal-konsumatur tkun laqwa għodda biex aħna niksbu din il-mira li aħna napoġġaw. Waħda mir raġunijiet għal dan hija li jekk inqablu s-sistema pereżempju mal-Istati Uniti huma għandhom differenzi kbar fuq il-livelli tal-ħarsin tal-konsumatur minn stat għal ieħor. U ovvjament aħna nasu intern li jaħdem aħjar skont il bejjieħa tal tal-e-commerce għalu li provaw isolvu dawn id-differenzi fil-ħarsin tal-konsumatur billi jieħdu l-aqwa metodi tal-ola livell ta' ħarsin biex bekk il-konsumatur kollu l-aqwa prattika tal-modelli kollha ta' ħarsin tal-konsumatur fuq il-livell nazzjonali. Dan għandu, għandu jisolvi l-problema iżda skont l-istudji li kenna dawn il-kustjonijiet jistaw marru f'direzzjoni kompletament differenti fuq il-kultura, fuq il-gosti, fuq il-livell lingwistiku, fuq il-fiduċa u fuq il-fiduċa fuq il-ħlas, fuq il-ħlasijiet. U għalhekk ikun aħjar jekk inkomplu bl-armonizzazzjoni bil-intejbu s-sistemi ta' ħlasijiet iżda jiena nassumi li l-ola livell ta' ħarsin tal-konsumatur għandu iżid il-fiduċa tal-konsumaturi tagħna. Iktar milli konna dan il-kompromess, dan approssa kompromess li qegħdin ngħidu hawnhekk. Ġifri kollox ma kollox, dan wassanni għal pożizzjoni li aħna m'għandniex namlu armonizzazzjoni bħalissa. M'għandniex namlu armonizzazzjoni sħiħa tal-ħarsin tal-konsumatur. Iżda bħala għan aħħari għalija hija għodda tajba dejjem jekk eh, namlu fuq il-level o li taħarsin tal-konsumatur. Ġifiri mhix pozizjoni kontra l-armonizzazzjoni sħiħa, iżda kontra il-metodu u kif qegħdin namlu bħalissa. Għanna naraw Miex qed ngħid li ma m'għandniex inkomplu fuq din id-direzzjoni, iżda l-punt tiegħi huwa li għanna namlu armonizzazzjoni tal-kapitlu wieħed, jiġifieri rridu naraw x'inhuma terminoloġiji, x'inhuma definizzjonijiet u anki fir rigward it-termini u l kondizjonijiet fuq ir-ritorn tal-prodotti u kwistjonijiet oħrajn żgħar. Iżda dawn mhumiex punti diffiċli. Dan kollox ma kollox iwassalni għal żewġ punti oħra li nixtieq nqajjem fuq l-iżviluppi oħrajn hija ħasra lill kummissjoni fuq dan il-punt ma setax tbassar l-iżvilupp tal-prodotti b'mod aħjar. Dan ifisser li qed ikollna aktar prodotti fejn aħna naqdu prodott fiżiku, servizz u prodott mhux tangibbli. Per eżempju għal mobile phones għandek software li eh, wassal għal diska meta ċempel il-mobile phone. Dawn huma żewġ affarijiet differenti. Jista' jkollok mobile u jkollok software iżda ma tkunx kuntent bil-mużika li jkollok fuq il-mobile phone. Dan huwa l rridu fir il-prodotti, dan hija livell għali tal-prodotti tagħna, irridu nqogħdu attenti fuq dawn l-affarijiet. Irridu nqogħdu attenti wkoll fuq it-termini biex naraw li nħarsu mhux biss il-prodotti tangibbli iżda wkoll dawk mhux tangibbli rridu naraw xinija tħejja minn naħa tal-Kummissjoni għandna bżonn metodi aħrajn fuq il- soluzjoni soluzzjoni tal wimiet kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll eh, eh, fuq livell komunitarju. Dan xi fisser? Ifisser li l-garanziji li kellna dibattiti gbar fuq u jekk ikunx sentejn jew jiġix estis fuq 10 snin din mhix metodu flessibbli Dan għaliex tista ma tkunx loġika biex eh, il-garanzija tkun valida għal periodu tant twil. Iżda għal prodotti oħrajn jista' jkollok eh, ċiklu ta' ħajja li jkun itwal jekk ikun mamul sew il-prodott. U rridu dawn it-tip ta' ġustamenti biex nkunu ġusti kemm mal-bejjeħa kif ukoll mal-konsumaturi. Għalhekk għandna bżonn dawn il-metodi ta' soluzzjonijiet ta' tilwimiet fuq il-livell nazzjonali u internazzjonali biex bekk nkunu dinħarsu x'inhu raġonevoli u x'għandna nistennew fil-rigward meta jkun hemm xi difetti fil-prodott. Hemm definizzjonijiet differenti minn stat membru għal ieħor x'inhuwa difett fil-prodott u x'inhuma responsabilitajiet jekk ikun hemm difett ovvju per eżempju fil rigward il-prodotti. Nafu x'inhuma ċiklu ta' ħajja u rridu naraw li ċiklu ta' ħajja ta' prodotti kun wieħed raġonevoli. Fil rigward imbagħad parti oħra tal-ambitu tagħna ġifieri eh, servizzi eh, huwa importanti li jkun hemm regolamentazzjoni fuq direttivi speċifiċi differenti. L-unika kwistjoni li toħroġ minn dan iżda hija li hemm prodotti minuri oħrajn li jaqgħu taħt l-ambitu ta' direttivi oħrajn, bħal pereżempju l-krediti tal-konsumaturi li pereżempju nerġa' ndur lura l-eżempju tal-mobile phone li se jkun 50 sena twil. Imbagħad hemm assikurazzjonijiet li jkunu eh, fl-istess pakket tal-prodott meta tixtri prodott jew kwistjonijiet oħrajn. Dawn jista' jkun hemm regolamentazzjoni dwarhom taħt id-direttiva marbuta mal-tarif u marbuta wkoll mal-prattiki ta' negozju inġust. Grazzi. Grazzi ħafna, <clears throat> Sinjura. Jien għandi erba talbiet u l-Komissjoni biex jitkellmu. Infakkarkom illi fi ftit momenti għandi nibdew votazzjoni. Bħala riżultat, allura nixtieq nitlob il-membri kollha biex jitkellmu fil-qosor kemm jista' jkun kemm jista' jkun. Grazzi, President, nixtieq nibda billi nirringrazzja r-rapporter għal rapport minn tagħha. U aħna fil-faddat tkellimna fuq fil-laqa li kellna qabel, nixtieq nagħmel xi kummenti illi jikkomplimentaw il-punti li semmew. Tlet punti b'kollox l-ewwel in-natura tad-direttiva tad drittijiet tal-konsumatur it-tieni għandha x'taqsam mal-impatt ta' dan fuq is-settur finanzjarju u t-tielet tas-servizzi finanzjarji u t-tielet l-opinjoni tiegħi dwar kif għandu jiġi trattat il-konsumatur f'dan is-settur l-ewwel u dwar it-direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Jien ma nafx jekk lan ta' din il-direttiva u xet jaqbel ma' titlu jew jakux jett jekkux jgħat fil-fat jipromuovi il dritti tal-konsumatur. Kifet jena mhuwiex id-dritt illi niproteġu l-konsumatur imma li niproteġu il-issu inten, rridu nkunu ċari dwar dan. Jekk aħna rridu niproteġu l-konsumatur din għandha tkun direttiva illi tkopri direttivi oħra. U jien naħseb importanti koll li aħna nkunu ċari dwar il-livell ta' armonizzazzjoni li rridu. L-armonizzazzjoni hija mezz biex naslu għal fini tagħna. Mhijiex il-mezz fiha nifisha u hemm diversi istrumenti għandhom jinbnew jiġu nfassla b'dan il-għan u għalhekk li armonizzazzjoni sħiħa tista' tkun ta' preġudizzju fuq id-drittijiet tal-konsumatur f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq intern. Ovvjament frammentazzjoni u moltiplikazzjoni tas-suq eh, jistgħu iwaslu biex l-istess suq intern eh, jibda jiffaċċja ċertu problemi u dan jista' jwassal għal nuqqas ta' fiduċja fir dan l-issu intern u naħseb is-Sur Monti kien ċar, pjuttost ċar dwar dan meta niġu għall-armonizzazzjoni sħiħa. Jien naħseb irid ikollna approċċ ċar li fih aħna noħolqu x'inhuma l-iktar punti kruċjali għas-suq. It-tielet il-ftuħ fuq livell ta' stat membru nistaw eh, intejbu id-dritti tal konsumatur. It-tieni punt tiegħi naħseb għanna ninkludu forsi servizzi finanzjari jena eh, favuli kolna eh, trust orizzontali imma fl-istess ħin irridu nkunu żguri illi noħolqu distinzjoni bejn id-drittijiet u s-servizzi finanzjarji li ma nixtieqxu għalli li aħna nesqu lejn inklużjoni u esklużjoni parzjali li għanna namlu naħseb huwa li nużaw żewġ klawsoli l-ewwel klawsola ta' speċjalizzazzjoni ġifieri li kull regolament dwar dan għandu jitkellem dwar is-settur finanzjarju u t-tieni għandna bżonn klawsola li tirreferi għall-iktar dispożizzjonijiet favorevoli li hemm fl-istfos l-Istat membri. Aħna ma rridux inneħħu u nħassru l-ħarsin tal-konsumatur u bekk imbaxxu l-livell tas suq intern. Din id-direttiva fil-fatt eh, qed twassal għal ċerti kwistjonijiet, pereżempju il-projbizzjoni fuq sales li n-nies ikunu, ikunu talbu b'mod speċifiku. U fċerti każijiet dan isir b'mod moħbit tieni. Irridu nħasru l-implikazzjoni ta' dan fuq il-konklużjoni ta', pol ta policies ta' insurance u anka da' unek isiru b'mod eh, moħbi li jett niprofa najt u għalli għanna nersqu lejn charter speċjali għad drittijiet tal-konsumaturi u dak li għandu xasam ma' servizzi finanzjarji. Irrid ikollna dispożizzjoni ċari biex nagħtu informazzjoni biex tingħata informazzjoni u disclosure. Irrid ikollna responsabilità ċara rridu eh, nipromuovu eh, azzjoni eh, sħiħa u rridu nistabliċu proċeduri dawn huma kollha kwistjonijiet li huma dejjin bħalissa u għal dawn ir-raġunijiet ma naħsibx li din id-direttiva fil-fatt qed tiffoka fuq il-ħarsin tal-konsumaturi u drittijiet tagħhom. Nixtieq li nitolbok is-Sur Smith biex tkun fil biex tkun qasil kemm jista' jkun. Jien nixtieq nirringrazzja r-rapporter imma naħseb li ħasra li aħna abbandunajna l-idea ta' armonizzazzjoni sħiħa. L-ambizzjoni tagħna hija biex naslu għal eh, livell li ta' armonizzazzjoni ma nistawx naħsbu li dan wasalna l xi ħaġa kbira jekk aħna qegħdin naslu għal direttiva waħda fost erba li kien hemm qabel u jien naħseb illi dan il-perjodu ta' tranzizzjoni lan għandu jkun armonizzazzjoni sħiħa. Issa dwar dak li ntqal qabel dwar l-approċ u li nirriflettu dwar is-servizzi finanzjarji naħseb illi din hija kwistjoni e, f'waqta li għandna nitkellmu fuqha u direttiva dwar ftejimit ta' kreditu għal konsumaturi jeskludu e, self ta' inqas minn 200 euro naħseb illi aħna namlu ċara li, li self ta' inqas minn 200 euro għandu jkun kopert per ista direttiva u din id-direttiva il-problemi kbar illi ammont zer ta' SMS loans li uħol u dawn tista' tiġi indirizzata permezz ta' informazzjoni prikontrattuali inti tista' tkun eluf eh, fil-mija f'interessi, frati ta' interessi. U dan jistaw jolqtu il-konsumaturi, ħafna eluf ta' konsumaturi, ġeneralment zazax illi jkunu jaqgħu vittmi ta' dawn il-problemi moħbija u naħseb allura aħna għandna kwistjoni pjuttost drammatika u sur President nixtieq semmi kwistjoni kontroversjoli ma rridu naraw referenza għal collective redress għax aħna nħossu li dan ikun ta' benefiċċju għal konsumaturi illi jixtru barra minn pajjiżhom dan il-mekkanizmu iżid il-konfidenza ta' il-fiduċa tal-konsumatur nikkonkludi bil li nappoġġja f'dak li qalet ir-reporter f'dak li għandu xaqsam ma' kontenut digitali u e-commerce għandu jiġi inkluż fl-ambitu ta' din id-direttiva, speċjalment peress għanna e, e, zieda fil-bejħ u fil-kommerċalizzazzjoni ta' daw is-servizzi u naqbel ma' dikrazzjoni li saru ma' dwar kontratti oħra. Grazzi, Sur Smith, u issa kjoġbok kien kellim li jmiss. Jena se nitkellem maġġel ħafna, aħna l-ħodor naqblu mal-kommenti tar rapporter b'mod wiesa nixtieq naqbel ma dak li qal il-kellim ta' qabli din hija inkluża fl-opinjoni, però nixtieq nagħmel mistoqsija l-opinjoni għaliex għandna żewġ emendi hemm xi ġustifikazzjoni hawnhekk li tiġġustifika iżjed emendi jekk inti tħares hawnhekk għandna żewġ emendi. Nixtieq li nsaqsi din id-domanda il-mistoqsija lir rapporter b'mod dirett is-Sur Fox il-grupp tiegħi jaqbel mal-anijiet tal-proposta biex inħaffu il-pisijiet tal-konsumatur u l-ħarsin tal-konsumatur aħna naqblu mal-tassib eh, tas-sinjur rapporter li dan jista' naslu għal tnaqqis tal-protett ta' ħarsin tal-konsumat. Per eżempju fir-Renju Unit, il-konsumaturi għandu dritt illi ma jaċċettax prodotti U aħna nħossu li dan id-dritt għandu jkun mal-Unjoni Ewropea kollha. L-importanti li, li konna garanzija, garanzija ta' iktar minn sentejn, aħna għandna garanzija ta' sitt snin, ma nixtiqux li il-ħarsin tal-konsumatur jitnaqsu ħaġa li ma naqblux magħha hija dwar is-servizzi finanzjarji. Inħossu li dawn is-servizzi finanzjarji għandhom jitħallew barra. Sur President ħani għafaw, grazzi Sur Fox. Is-Sinjura Sajret, grazzi, President, grazzi l-rapporter, bħala membru tal-Kumitat ta' Suq Intern, aħna din id-diskutu dan, jew il f nofsinarja għada u jina kontenta b'dan il-dibattitu. Aħna naqblu eh, dwar li għalt rapporter tal-armonizzazzjoni massima, per esempio l-Iskozja diħat naqqas id-drittijiet tal-konsumatur aħna qed naraw illi qed ikun hemm pereżempju differenza fil-ħarsin tal-konsumatur bejn l-Iskozja u l-Ingilterra. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter u forsi nistgħu insaqsuha jekk għandix nerġgħu lura biex nistudjaw eh, dwar id-dritti tal-konsumaturi. Naħseb din hija l-idea dwar din. Nirringrazzjaw nirringrazzja l kulħadd u grazzi tal-li tajtni l-kelma. Grazzi, sinjura Stryker nixtieq e, nitlob issa li rassin rapporter biex tala. Grazzi tal-kommenti ma tanċem iżjed emendi il għaliex memx raġuni għal-jom jekk aħna nieħdu l-punt li m'għandniex nibqgħu mixjin bil-armonizzazzjoni sħiħa. Allura m'għandhomx isiru ma isir tibdil fl-artikli. Jiena lesta li nieħu responsabilità kollettiva f'dan ir-rapport jekk ikun hemm unanimità fih dan il-gruppi politiċi dwar il-kwistjoni allura iva nistgħu jew nimxu l-qoddim bl-armonizzazzjoni jew inkella immorru lura biex nistudjaw din jiena favur l-armonizzazzjoni, per eżempju il-kummerċ elettroniku għax huwa importanti għax joħloq standards doppji fil-suq intern illi huwa ta' problema u joħloq problemi l-konsumaturi. Grazzi, signor rapporter. Nixtieq inħabbar li l-iskadenza l-amendi ħatkun it-8 ta' ġunju iġfir fit-8 ta' xar id-dieħel ta' dan ix-xar. Ġifiri il-Kumitat jiltaqa' fit-13, il-votazzjoni ssir fis-26, dibattitu fi plenarja f'Diċembru tal fl-ewwel ta' Diċembru. Allura jekk m'hemmx objezzjoni nixtieq nagħlaq dan id-dibattitu u issa ngħaddi għal votazzjoni nixtieq nirringrazzjakom il-kol ta' disċiplina kbira li jurejtu f'din id-diskussjoni. Grazzi. Right, uh, hello Mela, nishti infakkarkom li jett nittama li għandkom il-karti tal-voti għalli jista' jkun jekk inqala xi problema fil-kont tal-voti.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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test vote? Jistaj kolna prova tal-votazzjoni, eh, tal-voti. ħajkolna prova tal-vot. Il-votazzjoni miftuħa, kulħadd jivvota xi ħaġa jekk joġobkom, sempliċement biex naraw jekk is-sistema taħdimx. Nixtieq nkunu nafu kemm qed jivvotaw nies bħala prova. tistgħu tamlu prova tal-votazzjoni ddaħlu l-kard. We are unanimous, right. Għanna vot unanimu fil-prova. Right, we haven't got too many or anything.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 Right, in which case can we move on? Allura nistaw nibdew bil-votazzjoniet propja. Naħseb għanna bżon nal-uħ dan. Issa, aħna issa għan nivvutaw fuq l-abbozz ta' rapport ta' Werner Lengen ta' l-OTC Derivatives nishtiq nara il votazzjoniet daw kolla li huma favur il-kompromess ċe disa. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet Issa, eh, l-emenda 84 li issa edha f'żewġ partijiet. L-ewwel hija punt wieħed A sal-ewwel eh, puntu virgola dawk favur tal-ewwel parti ta' 84 dawk kontrarji astensjonijiet għaddiet It-tieni part u il-kompliment tat-test dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għad tider ma li maġiċ aċċettata avolja naħseb li ġiet koperta b'mod ieħor. Issa naddu għal 85 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet dik ġiet aċċettata. 86 u 87 li jissa huma kompromess ċe għaxra li qiegħda f'żewġ partijiet. Is-sur campaign għandek xi point of order? Nixtiequ natu emenda or bil-fom dwar it-tieni parti dwar kompromess numru 10 aħna nixtiequ li neħħu il-kelma Print principle mejnu jekk din il-kelma titneħ allura aħna nistgħu nivutaw favur fit-tieni parti tal-kompromess għax aħna konxi ħafna li kwistjoni tal-likwidità hija waħda mill affajt tan importanti li għandna qudiemna. Allura għaw ibil ġenerali ħafna dwar din dwar il-prinċipju il tal-kriterju. Allura jekk intom tneħħu l-kelma principle kulħadd jista' jaqbel. Sur Langen, Skużawni, jekk nis, jekk nisto il-membru jistow jaqbel għallura l-portaj jista jaqbel ukoll. fil fatt hawnhekk għaw a, a principle, iġveri, wieħed minn prinċipji imma forsi mhux kulħadd huwa e, e, Ingliż allura biex inżomkom e, ferħanin jiena lest li inneħħi naċċetta din it-tħassira din il-kelma titneħħa għax l-Ingliż żgur huwa aħjar l-Ingliż tagħkom aħjar mill-Franċiż tiegħi qed tajt il-President Issa, dawk favur ta' tini parti ta' ċe għaxra, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. U t-tini part u l-kelma principle dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. U l-principles miex fija. Issa, naddu għall-emenda numru 100 dawk favur, ta' dawk kontra, astenzjoniet ma ġiċ aċċettata. 102 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, jien naħseb illi din għaddiet. Tridu t tikkontrollaw 102, nerġaw. Okay, has everybody voted? Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma ġiċ aċċettata, qed tgħid il-President. 103 ġiet irtirata, issa 104 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, naħseb li ma ġiċ aċċettata dejjem qed tgħid il-President. Ħanni kontrollaw 104 għan iċċekjaw dwar 104. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Hmm. U di ma ġiċ aċċettata. U issa allura morru għat-test oriġinali allura. Dak, dawk favur, dawk kontrarji, astensjonijiet għaddiet.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 and that's carried. U di għaddiet, 106 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet, kompromess ċeħdax, dawk favur, dawk kontrari, astensjoniet għaddiet. Issa, numru 116, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet. 117 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet għaddiet. 118 dawk favur, dawk kontra, astensjoniet naħseb illi di maġiċ aċċettata ma nikkontrollaw il-numru 118. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. So that's rejected um, original text of paragraph 5 or Paragrafu 5 it-test oriġinali dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 117 dawk favur dawk kontra astensjoniet mhix aċċettata 120 dawk favur dawk kontra astensjoniet għaddiet 121 dawk favur dawk kontra astensjonijiet di dubjuża ikonna nikkontrollaw. Jekk joġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni kulħadd lest, votazzjoni magħluqa, 22 bit 22. 122, can I see all those in favor? dik ta' allura. 122 dawk favur, dawk kontra sensjonijiet, din naħseb li din għaddiet tajt il-President. Kompromess ċet nax, Issa, kompromess ċet nax, issa saret parti wahda, mela votazzjoni fuqa kollha dawk favur kontra sensjonijiet għaddiet. U issa, fuq l-emenda 190 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. 131 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maġġiċ aċċettata. Kompromess kompromess ċe 13 dawk favur kontra astenzjonijiet maġġiċ aċċettata. 138 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 139 e, ġiet irtirata u naddu issa 140 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Kompromess ċe 14 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet u issa numru 150 eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet, 152 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċe 15 li għanda zieda eh, dawk li huma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 164 dawk favur <clears throat> daw kontra stensjonijiet ah, ma maġiċ aċċettata. Mija issa 165 ma nix għalfejn nivvutaw għax di fil-faġġiet e, eh, inkluża f'kompromess ċe disa u diġa i-votajna lija imma r-rapporter ċaqlaqa. Allura qed tider darbtej fil-lista u hawnhekk qed jikkonfermalna r-rapporter li huwa hekk u naddu allura għal 166 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet 167 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Għanamluħ il-test oriġinali? Le. Mela 168 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet 169 dawk favur, dawk kontra għaddiet għaddit 170 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 171 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet dik ġi din aċċettata. 172 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Il-test ċe 16 li jed partijiet. <clears throat> Naħseb, et tajt il-President, L-ewwel parti ta' ċe 16 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. It tini tieni parti tal-kompromess għandna żewġ alternattivi għax għandna amenda bil-fom mill-grupp SD biex inneħħu tini nibdlu t-tieni parti bi kliem differenti. Imma naħseb li ħna huwa illi nivvotaw fuq l-oriġinali tat-tieni parti. E, mela, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, allura din għaddiet. Issa, oriġinarjament din it-tielet parti kienet oriġinali, allura hija nivutaw għalija bħala żieda mhux sostituzzjoni dawk favur, dawk kontra astensjonijiet u di għaddiet. Mela dak il-klim żejjed huma pjuttost repetitivi ma nistgħu e, nikkoreġuha fil-plenarja. Issa ngħaddu għal paragrafu 81 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 182 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 183 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess 17 A. Dawk favur, da kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, immorru għal kompromess ċe 18 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottat. Issa, għal 198, emenda 198, għan votaw għall emenda Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddieċ. Amenda 208, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit 209 <clears throat> dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddit. 210 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maġiċ, maddiċ, 211 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit, mandi xej li qed jaqa, qed tajt il-President, qed nitkellmu fuq 211. Mandi xej fuq 211 qed tajt il-President. Għandi point of order fil-lista tiegħi qiegħda tgħidilha illi it falls. Il-kwistjoni hi ċet minn tax tkopri 210 sa 214 għax daw Kolla għandhom x'asmu bejnietom għandhom xasmu ma' CDS trading. Jien ma naħsibx li dan jgħati kopri, naħseb li għandna nivvotaw għalih b'mod separat. Dinja speċjalizzazzjoni. Naħseb li għandna nivvotaw għal bħala żieda jekk hemm xi nuqqas ta' ċarezza, allura rridu e, nirranġawha fil-plenarja. Allura għadna kemm ivvotajna għal 211 u din għaddiet. Allura issa l-212 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 213 dawk 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. 214 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet din ukoll għaddiet. Mitteħu 15 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Mitteħu 16 dawk favur, dawk kontra, nistgħu nikkontrollaw fuq il-216 kjoġobkom. Il-votazzjoni miftuħa? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa maddiċ. zbatax, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess. Il-kompromess ċe, 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu għatċe 20 fil paġna li jmiss dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Naddu għall izvillu sitta. Għal deve sitta skużawni, favur kontra. Ħatmu qed eh, jivvota hawnhekk tgħid il-President dan huwa paragrafu sitta li għet nitkellmu eh, dwaru tal-Kumitat tal-Kumitat Deve, paragrafu sitta. Mela, il-rapporter eh, jaħseb li din ġiet koperta tiġa mill-komplomess, jew inkella kontra, ma nafx tgħid il-President. Nivutaw għali għadin eh, tgħid il-President u jekk inti kontra. Mela, paragrafu 6. Point of order ieħor. Hawnhekk għandna għandi fin-nota tiegħi illi il-kompromess Eh, li qed jikkopri il-tnejn li ta' sitta u tnejn li ta' wieħed u tnejn ta' seba' ma nix nivvotaw fuqhom separatament. Kien hemm bidla tgħid il-President u eh, jekk intom kuntenti li huwa koperta aħna ngħidu li huma hija koperta għalhekk ma nivvutawx fuqha paragrafu 17 l-emenda 238 favur kontra għaddit l-239 paragrafu 17 jaqaw minn ħabba l-238 mela għal nadu għal kompromess ċe 21 favur kontra Astenzjonijiet għaddit ukoll tnejn erba' seba' favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata tnejn erba' tmien favur kontra astenzjonijiet għaddit tnejn erba' disa favur kontra astenzjonijiet

Jekk ir-rapporter huwa kuntent li hija koperta, tajjeb għalija tgħid il-President. Mela, nistgħu naddu għal 250 li emenda 250 dak favur kontra astensjonijiet. Għaddiet imma naħseb aħjar niċċekkjawha din il-250 tgħid il-President. għaddit. Mela, paragrafu 19 tat test oriġinali favur kontra assenzjonijiet għadda u koll l-emenda 250 favur kontra assenzjonijiet għaddit il 250 favur kontra assenzjonijiet għaddit 253 favur kontra assenzjonijiet għaddit il ħamsin, favur kontra assenzjoniet għaddit. Mela test oriġinali, paragrafu 20 favur kontra assenzjoniet għaddit. Menda wieħed favur kontra assenzjoniet għaddit. Menda 2 favur kontra assenzjoniet għaddit. Menda 3 favur kontra assenzjoniet Naħseb għaddi din marridu niċċekkjawha jekk tridu l-emenda tlieta. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluq għaddiet l-emenda tlieta. kompromess ċe wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 8 favur kontra Astenzjonijiet ma ġietx ta' Disa favur kontra astenzjonijiet eh, ma ġietx ta' għaxra, favur kontra astenzjonijiet adottata. Il-test oriġinali tal-premessa ċe favur kontra stenzjonijiet adottata, il-emenda 11 favur kontra stenzjonijiet adottata, favur kontra stenzjonijiet adottata. Mela, l-nemenda lingwistika li ma' mżon nivvutaw fuq għaja dika 13, firidina għaddit, għambatna d l-emenda 14 favur kontra, astensjonijiet, maġiċ ta' 15 favur kontra, astensjonijiet adottata, emenda 16 favur kontra, astensjonijiet, maġiċ ta' kompromess ġet favur kontra, astensjonijiet adottata. Mela, naddu 22 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddit imma ħjar niċċekkjawa din l-emenda 22 votazzjoni miftuħa. Kolla tivvota? vota għanna wis soċjalisti hawnhekk tgħid il-President. Mela, ħana l-votazzjoni. Għaddit. L-emenda 27 favur kontra Ta' għaddit tgħid il-President. Is-27 u 23 jaqgħu it-tnejn. Mela, l-emenda 30 issa. Anka din taqa? Anka din taqa, tgħid il-President. L-24 mela. Favur kontra sensonijiet adottata. 25 favur kontra sensonijiet adottata. Fi partijiet l-emenda 26 l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet eh, ma ġietx aċċettata. It-tielet part favur kontra astensjonijiet adottata. L-emenda 28 favur kontra astensjonijiet adottata. 29 favur kontra l-astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Kompromess ċe erba favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 35 favur kontra assenzjonijiet adottata. Kompromess C 5 favur kontra assenzjonijiet adott Mela dik kienet fuq l-ewwel parti tgħid il-President għax m'għandu naċċ mal-ewwel li hija maqsuma f'żewġ parti. Dik kienet l-ewwel parti, mela ngħaddu għat-tieni parti favur kontra assenzjonijiet Nistgħu niċċekkjaw din it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota? Mela, ma ġietx aċċettata din it-tieni parti. Naddu, mela għal għal emenda 37 dawk favur kontra għat tensanijiet. Naħseb li għaddit, anka din irdu niċċekjawa tajt il-president, għax ma sajċ not li dej, so. Mela, l-emenda 37. Kulħat t-vota għalija? Għaddit. Il-votazzjoni kienet viċina, tajt il-President, mela l-emenda 40. Mm, l-emenda 40 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Il-43 favur kontra astenzjonijiet adottata. Il-kompromess ċe 6 illi għandu biċċa ġdida fin-nofs imma kulħadd qabel ma' ħadi dawk favur kontra assenzjonijiet adottata. Ad Naddu għad seba, kompromess ċe seba' Hawnhekk għandna il-kelma detail transactions fin nofs kulħadd qabel ma ħadi favur kontra sezzjonijiet ta' dotata naddu għal 66 dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Is-67 favur kontra astensjonijiet adottata. 68 favur kontra astensjonijiet adottata. Ad il-ċet minja dak favur kontra astenzjonijiet adottata il-69 favur kontra astenzjonijiet adottata il-ċet 29 favur kontra astenzjonijiet adottata il ċet 23 issa Sur Campbell. Wara, diskussjoni tal-bira fuq dan is-suġġett u rabta li għandu mal anzi l-diskussjoni fuq land u or forsi jkollna nistgħu nilħu kompromess hawnhekk u ħanaqra bl-Ingliż. Currency and relating to an underlying EU entity or rela relating to, uh, to an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is part. So, clear, so uh, all, en gros, il y a deux solutions qui ne semblent pas convenir. Għalek hemm żewġ soluzzjonijiet. Eh, eh, ġifieri soluzzjoni bi tlet kondizzjonijiet jew soluzzjoni li hija wisawis li ħatma qabel maħa għalhekk aħna qegħdin nipproponu kompromess hawnhekk fejn qegħdin ngħidu li wieħed trid ikun qed jilħaq l-ewwel kondizzjoni l-ewwel kondizzjoni u tieni kondizzjoni. Eh, jew inkella l-ewwel kundizzjoni tielet kundizzjoni, jiġifieri dan u għamot lingwistiku differenti ta' kif iktar komprensiv ta' kif wieħed jista' jitratta eh, eh, id-diskussjoni tal bira Underlying EU entity, EU currency or EU currency and uh, financial institution. Okay on the basis that we had this argument yesterday. Għabbażi tal-argument tal-bira, aħna aħna għedna li ħan votawa l-lum ma nasibx li wieħed għandu joqgħod jintroduċi s-affarijiet ġodda. Il-bieraħ kien hemm kompromiss bejn erba' gruppi għalfejn għan introduċu affarijiet ġodda. Jiena nifhem x'qed jipprova jagħmel is-sur kanfen għalet il-President, però xorta ma fimx il-lingwaġġ. E, għalhekk forsi e, nistgħu naraw li e, jkollna lingwaġġ aħjar meta nkunu fil-plenarja li nipproponi huwa illi lissa nivvotaw kif kienet proposta oriġinarjament E, issa titkellem il-rapporter jina nissuġġerixxi li nivvutaw u mbagħad nistgħu nagħmlu l-tiswijiet li jkun hemm bżonn bejn issa u l-plenarja. Hekk ikonna e, e, end fit tlet postijiet ħanqogħdu noħolqu kondizzjonijiet oħra anke l-pajjiżi terzi. U jekk aħna nagħmlu lor ħanużaw kondizzjoni waħda biss. Tin kollha diskutajnija l-bieraħ wara konsultazzjoni lbieraħ, bieraħ aħna idderrinna li aħjar nibqgħu mal-proposta oriġinali ġifieri konna land fiż żewġ partijiet. Iġifieri aħna ħanivutaw fuq il-kompromess ċe 23 fil-forma oriġinali tagħha dawk favur. Mela, l-emenda orali waqet tgħid il-President għax eh, kien hemm oġġezzjoni hemm oġġezzjoni formali għal l-emenda orali bil-klim addizzjonali. Għalek ma nistax nivutaw fuq għadi. Nir-rapporter għati proponi li aħna nivutaw fuq il-test oriġinali. Il-bira e, nista e, e, ma nafx tejt il-President forsi ma maġġoranza biex nivvotaw fuq l-or. Xtaqt nifhem li jekk l-oġġezzjoni tar-rapporter kienieċ fuq il-proposta tal-emenda bil-fom tal-onorevoli Kamfen jew inkella kienet jirreferi wkoll għall-emenda bil-fom li ġiet prezentata mill-grupp tiegħi. Is-Sur Langen, tista' il-President għaddu il-rapporter. Li għandna hawnhekk rapporter huwa Intin aħna diskutejni l-bira fid-dettal fil-grupp u da din huwa l-qasam illi il-grupp tiegħi qed jgħid illi il-rapporter għandu jżomm il-pożizzjoni tiegħu. Għandu ikonna dawn iż-żewġ eh, enza Il-bira id-diskutejnijhom l-end u l-or Imma hemm ukoll anke din l-oġġezzjoni issa l-emenda orali. Mela, l-emenda tiegħek hija f'żewġ partijiet tgħid il-President l-ewwel li ħanamlu huwa li ħanivvotaw fuq il-kompromess ċe 23 ta' 20 u mbagħad nivvotaw biex naraw jekk il-land oriġinali bejn eh, fil-tekst għandix timbidelu sir for Hawnhekk anka l-Presidenta qiegħda terġa' tistaqsi eh, xemm naqra. Konfuzjoni, jiddependi jekk hawnx maġġoranza tgħid il-President mela ejja votaw fuq iċ-23 blend fil-post dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Dina diet. Sur Bullman din għaddiet anka mingħajr il-grupp tijak, ġifiri bċi mod jew ieħor għaddiet di. Senjura President. Unek maħnix għedin uh, nġildu il-boxing, hawnhekk hawn ir-regoli u r-regoli jgħidu li aħna post nagħmlu attentat biex insibu soluzzjonijiet li jagħmlu sens meta jkollna problemi ikkumplikati. Aħna fil-grupp tiegħi nemnu illi l-emenda li għamel is-sur Domenici stajna evvotajna fuqa Umbata, stajna u koll li votajna nka fuq dik mamula mill-ħodor kiku ridna u imxejna u koll ma l-opinjoni tar rapporter u votajna fuq il-proposta oriġinali. Jekk itnejn eh, l-oħrajn ikunu waqaw. Kenna iċ-ċansa nesprimu ruħna issa. Eh, eh, biddina l-affarijiet ta' taħt fuq. Allura issa ma nistgħux nivvotaw fuq l-emendi orali u din hija problema. Jekk inti trid esprimi opinjoni dwar l-endu lor tgħid il-President tista' tagħmel hekk u ħaniħu u aħat nota wkoll li inti l-aħħar darba oġġezzjonajt meta tagħmel affarijiet bil-kontra jiena, jiġifieri forsi issa qed tinduna illi eh, eh, jiena Eh, preparata li eh, nivvutaw fuq l-emendi kollha preżentati qabel ma nivvutaw fuq l-aħħar emenda. Mela, wara dan il-ħafna disgwit fuq l-emendi, allura jmisna bdejna fuq l-emendi orali jgħid il-kellimi mill-awla. Mela. Nista' nistaw nifutaw issa eh, favur eh, l-end, il-kelma end, u favur il-kelma end. Ollu jdejkom, please, jek iġobkom. Tajjeb. Mela, daw kolla favur il-kelma or. U end repet. Nistaw neċċekjaw, imma jina minn hawn l-affarijiet għalija. Eh, okay, we will check. All those in favor. Mela, dawk favura il-kelma enda. Għan votaw issa. B'mod elettroniku, għan verifikaw. Right, is everybody voted? Kulħat i-vota, għax għaw tlita zgur li madom ma votawx. U l-end repet, il-kelma end repet u ovvjament il-kelma or taqa. Nistaw issa mela inkomplu nivutaw fuq ċek 23 blend fija, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Mela, għanna preċedent issa għawnek. L-ewel nivutaw fuq l-affarijiet interni tal-emenda, mbagħad fuq l-emenda sħiħa fl-aħħar. Il-premessa i dawk favur eh, l-emenda 73 ġviri favur kontra sezzonijiet, ma ġietx aċċettata. <clears throat> ma nafx kienu għedin jamlu li pipi għawnek jena, donkom kontu għedin tastienu. Mela, premessa a favur kontra l-emenda 2 favur kontra sensonijiet mm, ma xaċċata tal laqqas din it-tlieta mill-Kumitat Deve favur kontra nistana niċċekja din l-emenda tlieta <coughs> l-emenda tlieta ta' Deve Kulħadd ivvota mod elettroniku d-darba maluqa il-votazzjoni din ma ġietx aċċettata laqas. Nistgħu issa nifutaw fuq it-tekst kif ġi emendat b'mod elettroniku. Mela, kif ġi emendat? Everybody voted. Kulħadd tivvota tajjeb ħafna. Mela, 43 favur, wieħed kontra. Proset nifraħa lil Sur Langen. Mela naddu issa forsi nisaw nħeffu naqra sa wkoll. Dan din hija votazzjoni fuq il-rapport ta' Edward ta' tal-adozzjoni tal-munita unika minn l estonia Naf li intom eċċittati ħafna fuq uh, dak li għadna kemm uh, għamilna. Għawnek u kol għanna xaħġa li hija eh, eċitanti għax għanna stat membru illi aħna naħsbu illi qed jilħaq il-kriterji biex jissejħeb mal-żona euro. Hawnhekk għandna wkoll qed innuru eh, votazzjoni ta' fiduċja fil-euro. Mela, il-votazzjoni fuq l-emenda tlieta dawk favur. Kontra? Assenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Il-tekst oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata. L-emenda erba favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata test oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata paragrafu 3 test oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata emenda 5 favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata test oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata il-paragrafu 5 test oriġinali favur kontra assenzjonijiet ġiet aċċettata paragrafu 6 test oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata. Emenda 6 favur kontra assenzjonijiet adottata. Emenda 7 favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Emenda 8 favur kontra assenzjonijiet adottata. Emenda Dissa, favur kontra assenzjonijiet adottata amenda 10 favur kontra assenzjonijiet adottata amenda 11 favur kontra assenzjonijiet maġiċ aċċettata paragrafu 9 tis oriġinali favur kontra assenzjonijiet ġit adottata l-10 favur kontra assenzjonijiet adottata emenda 12 favur kontra assenzjoniet ma ġietx aċċettata amenda 13 favur kontra assenzjoniet adottata. Il-paragrafu 11 għal sa 13 test oriġinali favur kontra assenzjoniet adattat. Premessa A favur kontra assenzjoniet adottata. Emenda wieħed favur kontra assenzjoniet ma ġietx aċċettata. Tnejn favur kontra assenzjoniet ma ġietx aċċettata. It-test oriġinali premessa B u C favur kontra assenzjoniet adottata. Citations pala blok test oriġinali favur kontra assenzjoniet adottati. Mela, <clears throat> nistaw issa nivvutaw b'mod elettroniku fuq il-rapport kollu favur kon eh, dawk kulħadd ivvota tistaqsi għanti il-President baqa' xi ftit ma vvotawx. Grazzi tal-li votajtu, tgħid il-President. Erbajn favur, tnejn kontra u ir-rapport għadda. Congratulations nifraħ l-rapporter u nifraħ l-Estonia. Naddu issa għal <clears throat> l-opinjoni ta' Hunter Martin dwar il-reġistri tal-kumpaniji l-ewwel emenda favur kontra sanzjonijiet adottata, emenda tnej favur kontra astensjonijiet, naħseb di maġiċ ċaċċettata, tajt il-President. Mela, għanara għan iċċekjaw naqra din. Mot elettroniku, kullħat vota Malu għal-votazzjoni. U din maġiċ aċċettata. Yeah, it falls. Mela din taqa. L-emenda tlieta. Il-test oriġinali, anzi tal-paragrafu 2, dak favur kontra assenzjonijiet adottata. emenda tlieta favur kontra assenzjonijiet adottata. L-erba favur kontra assenzjonijiet. Għan iċċekjaw din kol mod elettroniku l-emenda erba'. Has everybody voted? Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa ma ġietx aċċettata. It-tekst oriġinali, paragrafu jmiss ġi adottat il-paragrafu 4 dawk favur kontra eh, astensjonijiet ġi adottat ukoll kompromess fuq paragrafu 5 daw kolla favur kontra assenzjonijiet ġiet adottata. Mela il-kompromess B daw kolla favur kontra assenzjonijiet adottat. Nadżu għall-emenda 7 favur kontra assenzjonijiet ġiet adottata 8 dak favur kontra assenzjonijiet adottata 9 Daw kolla favur kontra assenzjonijiet taw wkoll. L-10 favur kontra assenzjonijiet taw wkoll. Mela, eja, nivutaw b'mod elettroniku fuq it-test kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. ir-rapport għadda. Nifraħ li rapporter Okay, we now are moving on. Mela, inkomplu issa bla bots ta' rapport eh, dan huwa dwar il basil 2 u il- il-CRD erba il-revizjoni um, eh, ta' direttiva dwar il-rekwiziti tal-kapital, il-CRD erba. Mr. Karras. Is-Sur Karas, jekk joġbu?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 Naħseb illi uh, waqafna bizzejet, tgħid il-President. Il-Sur uh, Karas għandek il-mikrofonu. Signora President, uh, Signori, nixtieq nintroduċi il-rapport tiegħi u nixtieq ngħid li kena ħafna dibattiti dwar dan u anka tkellimna għalfejn għandna bżonnu dan il-rapport fuq inizjattiva propja. Dan ir-rapport l-opinjoni tiegħi ħajjejn biex eh, eh, kompli eh, jagħti kontribuzzjoni għad dibattitu illi huwa daqshekk importanti li qed naraw hawnhekk huwa illi l-Amerikani qegħdin imexxu din l-idea illi e, mhux il-partit kollha tal-CRD li ta' ħajġu implementati fil-ħin u l-esperjenza tagħna b'Bażil tnejn kienet illi sissa l-Istati Uniti ma implementawx il basil 2 u uh, minħabba, anzi jekk nresquha fil-ġemp din fil-Kumitat tal-Bazil, il-CRD for ġifiri il-Bazil 3, issa waslu fl-aħħar ta' diskussjonijiet tagħhom u għana nieħdu ġizjoni wara s-sajf u l-Kummissjoni ħa toħroġ bi proposta għal direttiva lejn l-aħħar tas-sena. Għalhekk huwa urġenti li aħna bħala Parlament inkunu involuti f'dan il-proċess u nkunu parti mill-formar ta' dan il bazil tlieta u anka il-kalendarju tal-adozzjoni tal-dawn il-CRD erba u għanna bżon aktar pubbliċità biex e, nuru l-opinjoni tagħna u anka fil-aġenda tal-Komitat ta' Bazil. Eh, hemmhekk din għandha tinfetaħ aktar u mpoġġu lil kummissjoni f'pożizzjoni li tirrapporta lil parlament dwar dak li kun qed isseħħ fil-Kumitat tal bazil Il-Stati membri rrappreżentati fuq il bazil li trid jiġu koordinati mill-Kummissjoni. Il-dibattitu attwali u dini xi ħaġa li ħarġet anka fis-smieħ mux qed joħlo uh, il-level playing field uh, li għanna bżon u hemm qabża kbira bejn l-ekonomija u uh, il-definizjoni u l-banek u definizjoni ta' l-ekonomija u xinu validu għal kontinent Ewropew u xinu neċessarju għal ekonomija reali u dawn huma farit li qegħdin jiġu diskussi fil-Basil ta' għalhekk u importanti li f'dan ir-rapport eh, namela eh, ċara illi għana bżon evalwazzjoni tal-effetta dan kollu fuq l-ekonomija reali, mux bis fuq il-banek. Iva, nifmu u nirrikonoxxu l-an tal-G20 naċċettaw din il-ħaġa ma rridu u kol nżidu il-rekwiziti tal-kapital biex u naqsu aktar il-riskju. Rridu però nżibu l-bilanċ adattat bejn il-modelli differenti ta' negozji u l-standards legali u anka il-modelli tal-finanzjar differenti. Il-deficits deficits strutturali u nuqas ta' bilanċ fil-proposta attwali joħol u ansjeta u hemm ir-riskju kbir illi il-proposta il preżenti fil-fatt tkun taħsara u taxkil għal tkabbir għall ekonomija Ewropea. Li nixtiequ huwa li konna konzjonijiet ugwali fuq livell internazzjonali fir rigward tal-kompetizzjoni. Minnaħa ta' l-Amerika aħna e, fimna illi dawn mhumiex lesti E, fil-rigward tal-regoli tal-bilanċjar u biex jaġġustawhom għal metodi ġodda anka fil-rigward ta' riskju. Mela dawn il-regoli ta' bilanċjar il-balancing rules, huma jixtiequ jkunu jafu jekk għandhomx impatt fuq il-balance sheet imma aħna għandna mod ta' kif qegħdin niżnu ir-riskju fil-bażil tlieta illi għandha wkoll tkun ibbażata fuq metodu permanenti u illi ħajkollu wkoll il-xjaqsam mal-rekwiżiti tal-kapitali ma jekk l-Amerika ma jagħmlux istess ħaġa mhux se jkun hemm Eh, ugwaljanza kwita eh, u għalek dawn huma kwistjonijiet li rridu niddiskutuhom. Eh, palissa l-standard bażiku huwa dwar ekonomija li hija finanzjata minn banek u mill-banek korporativi anka fuq livell ta' 80 u għalhekk fir-rigward tal-kredit ridu naraw ir-riskju marbut magħhom anke mas-self, mhux biss mal ġifiri mal-rekwiżiti tal-kapital, nuħol noħolqu dan il-bilanċ anka eh, fir-rigward tal-kumpaniji li jkunu qegħdin eh, reġistrati fil-borza li mhix il-każijiet ta' ċertu banek anka fil-rigward eh, tal-likwidità rridu nevitaw li fil-ġejni jkollna kriżi ta' likwidità u irridu inħarsu anka lejn ir-riskju tal-konċentrazzjoni u anka innaqsu il dan ir-riskju u li jkollna biżejjed iffinanzjar biex ma jkonniex konċentrazzjoni ta' riskju f'ċertu kategoriji biss ma rridux miżuri antiċikliċi hemm wisq tkabbir bbażat fuq il-kreditu palissa u rridu nodu attenti anka fil-rigward tal-investimenti fil-proprjetà li u isom buzzi għalli tista' tinfaqa fil-rapport tal-Kummissjoni u koll rridu eh, naraw kif ħanaħdmu anka naħdmu fuq alternattivi biex eh, nipprovaw nilqu ftehim eh, anka fuq x-post qegħdin niksbu b'dawn il-CRDs erba anka fir-rigward tal-ratio shows rridu nqodu attenti minħabba li din se jkollha e- impatt fuq l-Ewropa. E- e- anka eh, minħabba l-istrateġi differenti fuq f'banek individwali rridu nidistingwu ma nistgħux ikollna xi approċċ li jkun tajjeb għal kulħadd one size fits all minħabba il-tibdil kbir li qed isir il-proposti eh, leġislattivi għal banek u anka dawk transitorji tkun koerenti eh, fl-approċċ irridu nħarsu wkoll lejn evalwazzjoni tal-konsekwenzi irridu nevalwaw sew l-impatt. E, u millum bħala ko-leġislaturi aħna għana nkunu responsabli u kol għal riżultati li qed joħorġu mill-Kumitat tal-Bazil irridu nkunu involuti fihom u millum. Għanna naħdmu nibdow naħdmu mix-xogħol tagħna mhux noqogħdu nistennew uh, biex ikun hemm il-proposta tal-Komissjoni fl-aħħar tas-sena. Jekk inkunu involuti minn issa, allura jkun hemm ċans li aħna nistgħu nifluwenzaw lil dan il-Kumitat tal-Bażil biex kwistjonijiet importanti għall-ekonomija u l-negozju Ewropew jitqisu u nifluwenzaw dan il kumitat Aħna nsejħu lill-Kumitat tal bażil biex jagħtu każ il kwistjonijiet li aħna għajjimna f'dan ir rapport għandhom ikunu fl-agenda fin negozjati eh, li ħajsiru fis-sajf u anke għandhom jinstabu soluzzjonijiet għal dawk il-kussjonijiet li għajimna ħna f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi. Rridu nkomplu sa 11 nofs, iżda għahani ewwel ħanieħol ix-shadow reporters u nipprova ndaħħalkom qabel ma jkollok titla. Sur Udo. Berichterstatter für seinen Vorschlag. Es gibt dich. Grazie, Rapporteur, Rapporteur Nista nżom fil-qosor. Fl-opinjoni tagħna hemm żewġ hemm tliet punti ewlenin. Aħna ovvjament favur li jkun hemm disponibilità aħjar ta' kapitali fis settur bankarju iżda dan irid jiġi strutturat b'mod intelligenti biex kollox kun jista' jaħdem kif l-miss. Ovvjament jista' jkun hemm konsegwenzi li aħna ma nixtiequx li jkun hemm. Għal daqstant, aħna favur li ikun hemm proċedura berreqqa ħafna kif qed issuġġerixxi r-rapporter. It-tieni nett hemm problema fondamentali fir rigward ir-riformi tas-swieq finanzjarji fuq kollox dak li għandu x'jaqsam mal-kapitalizzazzjoni. Ovvjament irid ikun hemm riforma tas-sistema finanzjarja, kulħadd irid jagħti l-kontribut tiegħu sabiex bekk il-kapitalizzazzjoni titjib. Madana kollu sikwit fl-istess ħin naraw li kunem politika ta' kompetizzjoni bejn il-politiki kollha biex ngħidu hekk u għalhekk il-kondizzjonijiet tal-iskambji fuq is-suq jiġu influenzati. Dawn rridu jiġu influenzati permezz ta' proposti ta' regolamentazzjoni ċara u preċiża u għalhekk ir-rapporter għandu raġun meta jirreferi għal kundizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni Ewropea u anke fl-istqarrijiet tiegħu fuq struttura tal-Sistema Bankarja Ewropea u l-istqarrijiet tiegħu fuq kif aħna nistgħu insolvu l-problema tal-ratings dan għandu skop limitat iżda fl-istess ħin rridu norbtu dan mal-riski reali ta' vera. Din hija xaġa importanti għaliex jekk namlu dan ir-rapporter ħajkollu la appoġġ ħiħtana, tagħna, aħna il-res xi emendi xorta waħda. Dan japplika wkoll anki fir-rigward id-dialogu transatlantiku mal-Istati Uniti. Nafu li fiħdan l-Unjoni Ewropea hemm kompetizzjoni fiħdan ir-rigward ma rridux inwaqfu u għalhekk għandna bżonn ta' pożizzjoni ċara li tkun imnebħa u tajt xirrid jiġi regolamentat u x'ma jrid jiġi regolamentat. U rridu ngħidu ċaru ton x'inhuma l-intenzjonijiet tal-miżuri waħdanin u tal-proposti waħdina. Punti ħol nishtiq namel u dan huwa fundamentali, aħna mhux ħanaċċettaw li bħala reazzjoni għal kriżi li qegħdin naffaċċaw li l-awtoritajiet ta' autoregolamentazzjoni ikunu jistaw jagħmlu mod ta' azzjoni tagħhom u morru li lin mill-azzjoni politika jkun jistgħu jaħarbuha. Dan ovvjament jista' jkollu konsegwenzi flimkien mal-Kumitat ta' Basel u dan ma nistgħux imbassruh u għalhekk inħoss li l-Parlament Ewropew huwa importanti li jagħmel leġiżlazzjoni. Għalhekk ikun intelligenti huwa intelligenti li aħna nidejna din il-proposta b'mod fuqtu biex bekk nkunu nistgħu nkomplu mal-proċess ta' Basel. Jiena ċert li ħajkonna dialogu kostruttiv sabiex bekk nkunu nistgħu ntemmu din ir-rapport. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sur Lamberts, inti xedu rapporter, ik joġbok. Grazzi President, l-ewwel jiena nħoss li l-ewwel abbozz huwa xi ħaġa fejn insibu ħafna punti pożittivi għalhekk jiena naqbel ma' Udo li nistgħu niksbu konsens wiesa fuq dak li rridu nagħmlu. Ftit rimarki fuq numru ta' ponti l-ewwel nett standards ta' likwidità. Ir-regoli fuq l-standards ta' likwidità proposti mill-Kummissjoni ma jistgħux ikunu applikabbli għal kumpaniji ta' investimenti fisem il-klijenti tagħhom u hemmhekk nħossu li hemm diffikultà li nagħmlu nħolqu differenzi ta' x'inhu r ta' tal-istituzzjonijiet finanzjari għal-jom stess u għall-klijenti tagħhom. Għalhekk aħna nisqu fuq il li jkun hemm ċarezza f'dan ir-rigward għaliex ma li niftħu il-modi kif wieħed jista' jiżgiċċa mill-liġi aħna nħossu li rridu nkunu sempliċi ħafna u jkun hemm semplifikazzjoni, jkun hemm eh, affarijiet ċari li juru x'inhuma l-komponenti tal-leġiżlazzjoni u nieqfu hemm. Fur rigward il-likwidità u r-ratio ta' l-effett tal-IVA, IVA hemmhekk hemm definizzjoni fuq leverage iżda m'hemm l-ebda eh, mod kif aħna ħan din leverage Din hija xi ħaġa wkoll li nixtiequ nisqu dwarha aħna nħossu li hemm ħtieġa li nagħmlu ċertu limiti wkoll fuq il-leverage. U ovvjament nagħmlu xi emendi fir-rapport fuq dan ir-rigward. Parti minn din il-leverage hija l-kwantitajiet tal-kontijiet emmek hemmhekk ukoll aħna nħossu li minflok noqogħdu ninkludu fil-leverage ratio dak li ma sabx fil-kontijiet iktar aħjar ikun tajjeb li waslu kollox fil-kontijiet u nikbu kollox. Il-kwistjoni hija tista' tkun taf xem li mhux qed jidħol fil-kontijiet? Ovvjament il bannik għandhom l-obligi ta' informazzjoni u nħallu l-affarijiet barra mill-kontijiet biex ikunu jistaw jaħarbu mill-responsabilitajiet tagħhom. Nafu li din hija xaġa diffiċli, nsibu tarfa, iżda ovvjament nħna nħossu li nilimitaw il-minimu jew xejn xistaw ħallu barra l-banek. U dan għanna nisħu ukoll fir-rapport fuq il-miżuri antiċikliċi Aħna naqblu mal-fatt li aħna nabżon bżonn dispożizzjoni ta' ċiklu iżda li qegħdin naraw huwa li l-evalwazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju edha e, twassal biex l-istituzzjonijiet finanzjari kollom track record li, kun, li ma jkunux daqshekk Eh, għandhom ir-rieda li jagħmlu din evalwazzjoni, għalhekk irridu neħu din evalwazzjoni tar riskju barra mill-banek, barra mill-istituzzjonijiet finanzjarji, iżda mbagħad jekk tidħol fil-valwazzjoni esterna tar-riski, din tidħol ovvjament aktar fid-dettall, toħloq aktar kumplessità. Din toħloq negozju ġdid, forsi hemm xi ħut li ma toġobhomx din l-idea, iżda ma nix naqbdu impoġġu aktar ċifri fuq il-ratios u fuq il-percentwal tal profista Forsi ikun aħjar li nimxu f'din id-direzzjoni iktar mill-evalwazzjoni tar riskju li dejjem hija ġudizzju minn qabel. Issa rridu naraw x'se nagħmlu bis-CRD erba, l-importanti huwa li jkollna sempliċità għaliex il-kumplessità kull ma qed tagħmel hija li tiftaħ il-bibin beraħ għar-riskju u għalhekk ħaġa li rridu nisqu dwarha hija sempliċità tar-regolament u anke ta' definizzjonijiet u rridu namlu l-almutana biex eh, naqsu il-daqs tal-istituzzjoniet finanzjari. Dawn huma żewġ aspetti li ma rajnihomx fir-rapport minkejja li ma rajnih sow u għalhekk irridu li rekwiżiti ta' kapitali ikunu progressivi skont id-daqs tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan ovvjament ikun nuqqas ta' inċentiv għal daqs. It-tieni ħaġa li kien hemm diskussjonijiet għaddejja għaddejjin u kellna laqat fejn il-kellima tkellmu dwar dan li morru lura għal kunċett ta' narrow banking. Tista' tagħmel mandat ta' dan u jekk jekk tissepara l-attivitajiet iżda nafu li dan jista' jimxi hemm min jgħid li din hija stretta wisq, hija ħarxa wis, u hemm oħrajn li jgħidu li hija fattibbli. Aħna nipproponu li nikkonsidraw li imbaxxu rekwiżiti ta' kapital fuq il-banek li qegħdin idejqu l-ambitu tagħhom. Għalhekk irridu nwaqfu nippermettu l banek li naqsu l-daqs tagħhom bekk ikun hemm aktar frankar jistendu l-self ikun hemm eh, stampa ċara tal-ekonomija reali u dan iwassal biex ikonna rekwiziti ta' kapital li, jkunu inqas stretti. Dan joħloq inċentiv iktar milli xkiel għal kummerċ u joħloq inċentiv għal banek biex jitlu f'mudell ta' narrow banking. U din hija forsi xi ħaġa li għandna nagħtu ħarsa leha. Mhux li nagħmlu mandat ta' dan l-affarijiet iżda nagħmlu aktar attrajenti lil banek waslu għal finanzjament tal-ekonomija reali. Din hija l-aħħar antana biex dan tassow jimxi il-qoddim. Grazzi, tajt il-President, Vicky, inti shadow jek Grazzi ħafna. Grazzi għal rapport tijak, Otmar. Naħseb li għamil xol si ħafna biex eh, tissemplifika l-lingwaċ ta' affarijiet tant komplessi. Naħseb li int intelligenti ħafna u nifraħlek għall-approċċ intelligenti li ħadd f'dan ir-rapport. Ovvjament hemm ħafna komplessità u inti l-persuna xirqa li tindirizza dawn l-affarijiet. Grazzi anke fuq il-kommenti tiegħek tal-kalendarju u anki li rridu naħdmu rabta sfiqa mal-Stati Uniti, rridu nkunu miftuħa u anki nkunu trasparenti fir rigward ir-relazzjoni tagħna ma' Basel. Kenna konferenza tajba fir rigward is-CRD tlieta ma' Basel reċentament u nħoss li huwa importanti ħafna li meta nagħtu l-ħarsa lejn l-impatti nidħlu f'diskussjoni magħhom mod dirett biex jifmu li aħna Għanna importanza li nagħmlu leġizlazzjoni fuq l-evalwazzjoni tal-impatt tagħhom. U għalhekk naqbel ma' diskussjoni miftuħa. Grazzi b'mod partikolari wkoll għal dak li għad fuq rigward li nifukaw fuq standards ta' kontabilità internazzjonali għaliex jekk nitlu għal leġiżlazzjoni irridu niċċaraw din is-sitwazzjoni fuq l-standards. U mhux tajjeb li pajjiż jew ieħor jgħid li jrid ikomplu jitrattaw dal affarijiet mod differenti. Fir rigward il-kwistjoni tal-likwidità, Naħseb li nija u kol fl-ħar dibattitu, jina sodisfatta dwar dak li għat. Irridu naraw x'inhuma l-assi ta' likwidità li xiek il-banek jistgħu iżommu il dejn sovran bħala assi likwidi dan ħajamel xkil fuq id-dejn sovran. U din hija kwistjoni sensittiva u importanti ħafna bħalissa. Irridu naraw li nkopru il-covered bonds biex naraw li sistema tibqa sistemika fir rigward is-swieq tal-banek. Għalhekk irridu naħsbu bir-reqqa x'inhija l-likwidità hawnhekk fuq id-definizzjoni tal-kapital nifhem dak li qed tajt li jrid ikollna l-kapital bħala ċara kemm jista' jkun il-kapital irid tkun definita b'mod ċar qabel ma' kumpanija tfalli. Għalhekk hemm ħafna tħassib fuq dan il-kwistjonijiet. Iżda hemm kwistjonijiet oħra li huma marbuta mal-kooperattivi pereżempju. Fis-soċjetajiet reċiproċi fl-istat membru tiegħi li ma jiġux kwotati b'mod pubbliku mbagħad um, ikunu eh, sidin tagħhom l-klijenti stess u rridu naċċertaw li ma jkunx hemm abbuż f'din is-sistema kollha. F'rigward dak li għat l-rwol kritiku tal-banek fl-ekonomija naħseb li dinija importanti mill-istorja finanzjarja tiegħi nafu xamlu l-banek biex jibnu l-infrastruttura Ewropea u anki n-netwerk ta' telekomunikazzjonijiet u jibnu l-netwerk tal-enerġija u kemm inħarsu lejn l-anijiet tagħna tal-Ewropa tal-2020 għandna l-aġenda digitali għandna ħtieġa li nħarsu lejn l-enerġija tagħna b'mod differenti u dan jeħtieġ il-kapital. Għalhekk huwa importanti ħafna li l-banek ikollhom rwol x'jaqdu biex jipprovdu l-flejjes għal dawn il-budgets iżda dejjem nikkumentaw fl-Ewropa kemm l-Unjoni Ewropea edha tistrih fuq il-finanzi tal-banek meta qabla ma' mkejja oħra fid-dinja. Għalhekk irridu niddefinixxu x'qed jagħmlu l-banek iżda fl-istess ħin irridu naraw r ruoli l-oħra li għandhom iktar milli jiselfu l-flus. U waħda minn daw ir-ruoli hija l-flejes li jħallsu l-banek bejn dawk li din ifittxu l-investiment u dawk li jkunu investituri. U dan huwa rwol kritiku fis-settur ta' servizzi finanzjarji. Irridu natu ħarsu lejn is-sekuritizzazzjoni għadna ma mornix sa l-aħħar punt iżda nafu li l-banek għandhom rwol f'dan ir-rigward. U rridu noqogħdu attenti li niksbu bilanċ f'dan il rigward Nafu li jem xol siwi ħafna li jemlu l-banek biex jgħinu l-iskambju, jgħinu l-kumpaniji jihdu r-riski u għalek irridu wessaw il-perċessjoni tagħna x'inhuwa ta' valura soċieta soċjetà tagħna bir-rwol li jaqdu l-banek tagħna ma nħarsu lejn il-pakket kollu kif dan ħajjem ikollu impatt fuq il-settur bankarju. Grazzi għax-xogħol tiegħek. Grazzi. Estrid, jekk jogħġbok. Naf li inti titla, allora tista' titkellem is-sejħ jogħġbok. Merci Madame la Présidente de me donner la parole maintenant parce que je dois aller m'occuper du vin bio. Grazie. Irrid nitkellem dwar l-imbit bioloġiku fil-Kumitat Agri, din hija xaġa importanti ħafna, ovvjament. Tajt il-kellima. Jiena wkoll nappoġġa il-pożizzjoni li ħa il-rapporter anke għaliex ittina perspettiva, it-tina stampa ċara u tajba ħafna. Id-direttiva CRD 4 tal-fondi propri li jkunu f'fażi ta' tħejja din ħatkun xi ħaġa essenzjali għall iżvilupp tal-ġejjieni fil-settur bankarju Ewropew. Irridu nħejju dan l-iżvilupp bl-aqwa kondizzjonijiet possibbli. Dan għaliex irridu nagħtu tweġiba għal ħtiġijiet dejjem jikbru għal dejjem situazzjoni aktar qalila meħtieġa minħabba l-kriżi finanzjarja. Ninsisti fuq dan il-punt u naf li hemm kollegi li jasbuha bħali. Dan, dan xoll rridu namluħ nagħmluh mingħajr ma nwaslu li dan is-settur ikun makkes taħt rabtiet vinkolanti żejjed. U din hija xaġa importanti l-ekonomija Ewropea. Rridu nkunu bilanċati u r-rapporter tagħna rrid iżomm il-bilanċ u din nafu li mhix ħaġa faċli rridu neżaminaw l-affarijiet bir-raqqa mingħajr kondizzjonijiet minn qabel, b'mod moderat u bir-raqqa. B'dan il-mod nkunu nistgħu nafrontaw din l-isfida b'mod xira għalhekk naqbel mal-maġġoranza tal-punti rippreżentati mir-rapporter u nixtieq nitkellem fuq żewġ punti speċifiċi. Dak li għandu x'jaqsam l-effett tal-iva, il-leverage, din hija kwistjoni li diġà trattajna mal fir-rigward l-AIFM. Dan dan l-effett irid ikun neutrali. L-effett tal-leverage m'għandux rwol fih nifsu. Meta nitkellmu dwar investimenti ta' spekulazzjoni jew riskjużi hemmhekk imbagħad tinsab il-problema. U forsi l-ħsib tiegħi huwa ftit inġenwu f'dan rigward. Flok indaħlu rapport jew iktar mir-rapport fuq dan eh, kunċett ta' leverage dan ħajoħloq ħafna eh, ħankunu stretti wisq forsi jkun aħjar li r-regola tapplika l-investimenti li jkollhom riski sogri reali. Mhux aħjar li nagħmlu hekk? Naħseb li tkun fattibbli li natu ħarsa li dawn l-affarijiet u naħseb li din hija triq li għandna nieħdu. Iktar milli noqodu ngħidu b'mod dejjemi li jkun hemm regoli li jista' jkollhom impatt negattiv. It-tieni punt li nishtiq insemmi għandu x'jaqsam mal-banek ta' depożitu. Hawnhekk ukoll il-kundizzjonijiet qed isiru aktar stretti għal banek fir-rigward it-tfaddil. Forse eżaġerajna żejjed. ma tistax taqdi dan ir-rwol tant importanti f'ħafna sitwazzjonijiet u għalhekk dan għandna nevitaw. Dan is-settur diġà wera tħassib fuq dan ir-rigward u għalhekk issa nafu x'inhu ma dettalji iżda din ir-rata ta' kopertura likwidità din tiġi adattata għal dawk li huma l-attivitajiet stess tal-banek ta' tfaddil, savings bank. Speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-fondi ta' investiment u l-attivitajiet tal-ipoteka, il-current bonds. Irridu nishtarru l-talimit siwja minn din il-krizi u fejnu meħtieġ irridu naraw li nużaw il-leġizlazzjoni tagħna iżda ma rridux naqsu s-settur eh, bankarju Ewropew bħalma qed għaliex fis-snin li ġejjin ħajkun hemm bżonn ta' mijiet ta' eluf ta' euro biex nkunu nistgħu jiġbu għal dawn il ħtiġijiet ġodda. Għalhekk rapporter nittama li tista' tqis dawn il-punti li jena għamilt. Grazzi, Signora Lulling. Għandi il-Jean Paul Gauzes u Signora Juri li jishtiqu jitkelmu kol fost kelli moħra. Naħseb li ħafna mill-affarijiet li xtaqt najt diġa jent għalu għalek mux ħanqot intenni l-affarijiet iżda jena nħoss li minn dejjem kellna nkunu nafu li l-Kumitat Basel jivvintaw l-standards għal banek kbar ħafna u mhux għal banek iż-żar. U hemmhekk għandhom l-esperti tagħhom, l-esperjenza tagħhom u mhux il-pajjiżi kollha japplikaw għall-istess għal banek bl-istess mod bħalma għandha l-Unjoni Ewropea. U għalhekk irridu nħarsu lejn din il-kwistjoni nafu x'inhu huwa l kontest f'stati membri differenti li diġà għandhom strutturi differenti u mbagħad stati membri oħra bħal dak li tal-kostituenza tiegħi forsi jridu jmorru kontra il-reċiprokazzjoni u n-nuqqas ta' reċiprokazzjoni u l-affarijiet li saħħu fil-passat. Jekk niftakru f'dak li qal sur Lamberts, il-Nero Banking jew il-strutturi reċiproċi jew strutturi żgħar ma rridux noħolqu xi ħaġa li timxi kontra l-antana. Jek nistawx immorru l-lin bħal per eżempju li niksbu xi ħaġa li tħeġġeġ dan ma nafx, iżda ovvjament ma rridux namlu xi ħaġa li tkun ta' xkil għas-settur. Punti li xtaqten qajjem fir-rigward id-dejn sovran li semma diġa u li jem problema hawnhekk. Għaliex il-pace ta' fuq id-dejn sovran ta' ammont ta' zero, dan ovvjament ħajkompli dajja fis-swieq. Dawk li huma l-aktar dajfa speċjalment. U fir rigward il-munita tal-euro, inti ma tkunx tista' tistampa l-karti tal-flus u għemmek tinsaf għada differenti għalix ma tistax tajt li memx lebda sogru nominali. Jista jkun hemm sogru minħabba nuqqas ta' kapacità li nistampaw il-karti tal-flus u dan juri li hemm sogru ta' kreditu li rajnieh mis-sitwazzjoni tal-Greċa. U għalhekk irridu nistaqsu jekk dan inqalax minħabba l-sitwazzjoni tal-Greċja u li kieku l-Bank Ċentrali Ewropew ma salvax is-sitwazzjoni kollha kienx ikun kienx ikun sitwazzjoni ta' falliment u għalhekk irridu noħolqu xi ħaġa fuq eh, miżura fuq żmien qasir u mhux noqogħdu naħsbu għalissa fuq l-affarijiet ta' żmien twil. Irridu noħolqu struttura aktar wiesa dwar ix-xogħol tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-monitoraġġ taż-żona euro. Din ovvjament tkun kwistjoni għal pereżempju il-bord il-ġdid ta' riskju sistemiku. Jista' jagħmel monitoraġġ ta' dan u forsi noħolqu dispożizzjonijiet taħt il-direttiva dwar il-rekwiżiti kapitali meta neħu l-istadju fejn marridux nħedġu deficit eċċessiv li jerġa' jinħoloq, jerġa' ġemma. Din mi ħaġa li ħassolvi problema li nisabu fiha bħalissa, iżda meta nkunu qegħdin infasslu l-CRD erba' forsi ikun aħjar li naraw fejn insabu bħalissa u fejn insabu fuq dan il-punt tkellimna fih dan il-Kummissjoni il-Kunsill u ili naħseb dwar dan ma kienieċ pubblika Tkellimna dwar dan anke fil-pubbliku u forsi mhux se ningħata l-ħtija aktar li jiena qajjem tal-ewwel. Iżda meta naraw il-kwistjoni ta' x'inhu ma l-assi l-oħrajn ma rridux immorru u nidħlu fin ta' sikuratizzazzjoni. Rridu ngħidu li għandna ftit wisq tal-lassi eh, tar-rating li jistaw jifilħu għal din is-sitwazzjoni. Forsi rridu għadu aktar attenti f'dan. Meta nitkellmu dwar imbagħad standards ta' kontabilità u dak li daħħaltu fil-paragrafu I, naħseb li għandna bżonn konverġenza bejn l-standards ta' kontabilità u l-ħtieġa ta' investituri u l-standards ta' kontabilità għal kwistjonijiet ta' prudenzjali. Iżda xi ħaġa oħra li rridu nagħmlu biex nelbu din il-problema hija li l-investituri rridu jkunu jafu il-valur tal-negozju li jimbih u il-supervizuri tal-prudenzjali rridu jafu ma l-ispeċifittajiet u iż-żmien. U rridu jkunu jafu kwalinkwa kont li jkun jilħaq ma' dawn ir-rekwiżiti għaliex ma tgħidx xogħol eh, doppju, trid żewġ modijiet paralleli. Fil-Stati Uniti qegħdin jisperimentaw b'din l-idea bħalissa li tagħmilha għall-investituri mbagħad ikollok linja żejda li turi x'inija l-viżjoni fit-tul. Mbagħad ikollok l-opinjoni pubblika li marret kontra din is-sitwazzjoni. Għaliex f'ċertu każ nistgħu ngħidu li hija prattika iżda f'ċertu każi oħrajn le. Għalhekk jiena mħasba ma rridux żewġ linji ta' rapportaġġ kollox irid ikun trasparenti li jkollok valur wieħed tal-investituri mbagħad tajt li tista' tagħmel filtru ta' prudenzjali biex toħroġ minna din dan mhux tajjeb ovvjament. Irridu nkunu ċari u rridu nistaqsu jekk hux daqshekk ħażina din is-sitwazzjoni. L-importanti hija li jkollna trasparenza u daw kollha involuti jkunu jafu x'inhuma l-piżijiet tal-investituri biex bekk neħqu ukoll ir-rekwiżiti tal-prudenzjali. F'dak li għandu xaqsam mbagħad il-paragrafu 13 fejn inti tixtieq tħeġġeġ il-banek biex iżommu s-self tagħhom fuq il-kontijiet tagħhom mingħajr sekuratizzazzjoni eċċessiva dan li ifisser ukoll mingħajr ebda mingħajr bonds eċċessivi koperti. Ovvjament ħajkun hemm strumenti oħrajn li japplikaw f'dan ir-rigward u l-cover bonds huma sbieħ ħafna joffru aktar garanzija għal banek iżda jekk iċċaqlaq kollox. Dak kollox li kien dak kollu li kien kopert mis-sekuritizzazzjoni u tagħmelhom taħt covered bonds bħalma semmejt fis-CRD 2 ħad tidħol f'sitwazzjoni fejn ikollok tħares lejn dan kollu fil-kuntest ta' eh, exposures ikbar. U ma naħsibx għalek li tista ikollok is-self li inti teħtieġ. Jekk int ma jkollokx mekkaniżmu li l mekkaniżmu li l-banek ikunu jistaw eh, jamlu tajjeb għal kontijiet tagħhom b'mod eh, għaqli. Kull darba li tifriża xi ħaġa għal kontijiet tal-banek minħabba li biħħu dan l-as dan ħajwassanna lura għal fatturi ta' lassi li li titizzom u l-oħrajn li tit eh, daħħal fl-ekonomija. Għalek t-toqot attent ħafna jekk irridu zommu las li għandhom da kwalinkwa ħaġa li ħajżommu dan ifisser li musa jkun hemm self fil-ekonomija reali u għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna x'nixtiequ f'dan ir-rigward. Nixtieq Nissiħat mal-opinjoni li fil-paragrafu 16 fejn inti titkellem dwar il kooperativi u savings banks forsi ma semmejtux il-mutuals zemmek għaliex l-istruttura kapitali hemmhekk tista' tkun kemm xejn differenti mill kooperativi u il-savings banks li huma magħrufa madwar id-dinja. Ovvjament irridu noqogħdu attenti biex naqsmu litos tajt il-kellima. Rridu nsemmu koll il-kommenti tijak tal-OTCs, tal-derivativi u naraw xamenna fil-rapport Langen u anke fil-rigward il-leverage jiena nishti nisiħ għal dak li għat f'dan rigward. Irridu nizguraw li ma jkonnix inċentivi li jkunu perversi li jħorġu minn dan u għalek rridu għadu natu kollox bl-attenzjoni mishtiq li jistħoqla. Rridu naraw li l-affarijiet ma jħorġux mill-kontijiet u mbagħad jidħlu fis-sekuritizzazzjoni u xi ħaġa ekwivalenti, iżda rridu niżguraw li nagħmlu l-affarijiet b'mod responsibbli biex bekk tkun tista' sellef il-flejjes l-ekonomija reali. Mhux għaliex e, tmissi limitu arbitrarju, iżda għaliex dan ma jfissirx neċessarjament li inti tidħol friskju. Dawn kienu l kommenti tiegħi U s-sanna tlet kellima oħra, s-sur Ġuri, Gawzes u s-sur Ferreira. Għat l-ismijiet bil-kontra l naddi l-kelma l-ġampol. Merci, Madame la Présidente. D'abord... Euh, Grazzi, Signora President. L-ħagġa fi semmi PPE nishtiq najt li nappoġġjaw bisħiħ il-ħidma li saret mill-kollega tagħna Sur Karas Dan ir-rapport huwa xi ħaġa li aħna ridna u għandu u daġi infassal sew minħabba il-kapacitajiet tiegħu. Nix nitkellem dwar l-aspetti tiegħu. L-ewwel ħaġa tkellimna fuq id-dettal, l-applikazzjoni ta' regoli bankari li xew għattana li huwa dettaljat ħafna u l-kummenti kollha li saru li se jsiru ma interessanti ħafna u għandna nieħdu kont tagħhom. Imma x'inhu lan strateġiku tiegħu dan ir-rapport? Kif għal sew ir-rapport il rapporter li l-Parlament għandu jinstema qabel ma jkun hemm regolament minħa tal komissjoni U l-Ewropa wkoll tiddeċiedi li ma se taqbad f'dak li għandu xaqsam mal kumitat ta' Basel. Aħna għandna organizzazzjoni mill-qrib u hija kwistjoni biss ta' affarijiet li jinteressaw lill-membri tal-Kumitat u l-periklu allura u li meta aħna nadottaw dan fid-direttivi Ewropej ridu nieħdu kont tad deċiżjonijiet li illi huma diffiċli biex jitpoġġew fil-prattika. Għanna l-fatt li fl-Ewropa aħna naraw dak li l-Kumitat ta' Basel qed jgħid, imma fl-Amerika daw qed jitkellmu fuq l-implementazzjoni ta' 12-13 il-bank il għaliex raġunijiet tekniċi jgħidu li e, banjek transkonfinali biss huma governati u mmexxija mill-Kumitat ta' Bażel, mill-Kunċetti ta' Bażel meta niddiskrivu l-modi differenti kif il-kumpaniji ġu finanzjati fl-Europa u fl-Istati Uniti, aħna għanna l-ewel distorsjoni għax fl-Europa nadottaw għanna regoli li fl-Amerika ma jistawx eh, jisiru. It-tini punt, qed kolna eh, rekwiziti ta' ekwità illi mhumiex realistiċi jekk naraw xridu jħalsu l-banek biex e, jilqaw dan il-kondizjoniet għandhom iridu jżidu bej 5 u sitt darbi iżid minn dak li għedin joħorġu l-lum. Allura hawnhekk m'hawnx ġustifikazzjoni għaliex kif qal ir-rapporter qabel il-kriżi li għaddejna minna kienet kwata ta' likwidità u mhux kwistjoni ta' ma kienx kwistjoni ta' sovranità. Il-banek ma kienux insolventi il-kriżi fl-Ewropa kienet il għalix il-banek ma kellhomx iktar fiduċja f'wieħed fl-ieħor. U għalhekk waqas-suq u b'xorti tajba il-Bank Ċentrali Ewropew intervjena u rċieva e, e, fondi oħra minn banek oħra u mill-ġdid silifhom il-ħaddieħor. U kif qal tant tajjeb ir-rapporter, aħna hawnhekk għandna dak li huwa involut f'żewġ modi <clears throat> u ħanejdhom daw L-ewwel, il-Parlament Ewropew mhux sempliċiment ħa jaċċetta kollox u tieni il-Kummissjoni għandha rwol importanti ħafna f'Basil daw mhux se jaċċettaw kollox lanqas aħna għandna bżonn sigurtà fi transazzjonijiet bankarji banek iridu jkunu b'saħħithom, iridu jaħdmu u allura tkun hemm finanzjament ta' kumpaniji u ta' pajjiżi imma m'għandniex noħonqu sistema bankarja billi nimponu eh, ħtiġijiet li fl-aħħar ta' ġurnata huma użura illa għaliex nkunu qegħdin nagħtu messaġġ anke dawk il-ftit dawk il-banek iż-żar li jkunu qegħdin jaqtu. Allura r-rapporter eh, għamel tajjeb billi ta' dawn is-sinjali minn sinjali ta' periklu dawn huma sinjali l ekonomija u mhux li natu messaġġi li permessjom jisalvaw il-regolaturi mill-li jieħdu responsabilità ma jkunux għamlu il-xol tagħhom sew. Grazzi. Grazzi għandi żewġ eh, rimarki ġenerali u xi punti x'inqajjem l-ewwel eh, rimarka ġenerali kif nafu lan t'ana b'dan ir-regolament u għalli nipenalizzaw eh, ftejimiet ta' spekulazzjoni u mux illi eh, namlu l-attivitajiet ekonomiċi iktar diffiċli u kollox għandu jiġi mmexxi minn din id-direttiva t-tieni rimarka ġenerali hija illi meta qed nirristrinġu iżjed ir-regolament eh, għandu ikku jizdiet fi ċiklu tal-boom allura m'għandux jaġixxi bħala e, e, l element. Nirringrazzja r-rapporter ta' dan ir-rapport, għandna bżonn jieħdu azzjoni jidher li qed inkunu iktar e, naġixxu iktar ma' mill-Kummissjoni. Allura aħna rnexxielna nikkontribwixxu għall-accelerazzjoni tal-Kommissjoni u nixtieq insemmi wkoll dwar dawn l-erba elementi importanti li nistudjaw jekk ħajkunu l-impatti reġjonali fl-Unjoni Ewropea jew x'ħajkunu jkunu ħtiġijiet irridu nieħdu kont tal-karattru speċifiku tal-pajjiżi fiċ-ċentru tal-Ewropa il għaliex ħafna mill-pajjiżi f'dawn ir-reġjuni eh, il-banek huma mmexxija minn min, eh, proprjetarji barranin. U aħna eċna minn e, periodi diffiċli minħabba il-fatt li banek ġenerali kienu għet jiffuka fuq l-interessi u mux li mux li jihdu kos kont ta' sussidjarji tagħhom Iġifiri aħna għadin għaddejjin minn diffikultajiet għadin imbattu minnom bħal-SMIs f'dawn il-pajizi. Allura mannix naslu f'sitwazzjoni fejn namlu iktar is-sitwazzjoni diffiċli milli hi. It-tieni punt meta nitkellmu fuq eh, qed nikkalkulaw dawn il-fondi, rridu naraw x'inhu maħtiġijiet speċjalizzati f'dawn il-pajjiżi li għaddi kif semmejt xuħut minnhom għandhom valur ta' zero għal krediti bankari għal żmien ta' inqas minn sena. Qed nitkellmu wkoll fuq likwidità, assi ta' likwidità U anka jekk dawn il-banek xħaj jirrispondu għal regolamenti ġodda. biex ineħħu il-konnessjoni tagħhom transkonfinali għax di tagħmel ħsara lill-likwidità fl-aħħar tal-ġurnata. Imbagħad dwar net funding ratios nixtieq nerġa' nitkellem fuqhom fil-kalkolu ta' din dawn ir-rati e, dawn din l-istabilità ta' dawn l-exposures għandha tiġi iktar definita speċjalment dak għandu xaqsam ma' retail credits inqas sena minn sena fl-Ungerija għandha tkun iktar stabbli milli ġeneralment tradizzjonalment tkun meqjusa li U daw għandhom, daw regolamenti għandhom japplikaw ukoll għal eh, banek għall autoritajiet sussidjarji f'dawn il-pajjiżi għandu jkun hemm possibilità l-aċċess ta' data ta' bank sussidjarju għavolja jkun ta' proprjetà barranija. Kif ukoll l-assets kategorizzina konvent illi il kategorizzazzjoni għadha tkun iktar simplifikata u m'għandux ikollna il-klassi ta' tlet livelli għandu jkun hemm unifikazzjoni ta' daw il-livelli f'waħda. Mbagħad dwar assi ta' banek, ta' savings, daw għandhom jiġu eh, marufa kif il-Presidenta qalet, m'għandhom m'għandniex napplikaw ir regolamenti għal banek kbar, il għaliex dawn il-kooperativi fi banek żgħar dawn l-assi ma jistawx jassorbu telf. Dak għandux zamma l-level wieħed u 2 dawn għandhom ikollhom id-dritt li illi jitolbu l-użu ta' dawn l-elementi rabtiet ma jistawx jiġu meħuda bħala assi għax dawn ma jistawx jossorbu it-tel fl-aħħar rimarka tiegħi. Daw klassi illi edin fl-ewwel livell għandhom jiġu listjati bħala absorbins ta' telf imma jekk biss jekk it-tier one elements ma jkunux konsidrati bħala shares taħt ċerti kondizjoni. L-aħħar rimarki dwar ir-riserva kapit kapitali naħseb illi il-prinċipju għandu jintuża u għandu jkun iktar relevanti mill-politika ta' encyclical capital accumulation jekk l-ammont ta' dawn it-tnej, ta' daw iż-żewġ elementi ma jkunx sal-livell allura għandu jkun hemm ċerti restrizzjonijiet u fil-kalkolu tal-capital buffer l-iktar mikroindikatur għandu jkun l-issue rates u l-multiple credit slash per multiple indicator li għandu jintuża. Grazzi. Grazzi, Eliza. Grazzi ħafna. Jina l-axar kellima, musa nirrepeti dak li diġa għalu ta' qabli. Imma rrit nifraħ il-rapporter għax dinja kwistjoni komplessa. L-inizjattiva ta' Roperterja waħda ibsa u naħseb l-approċ tiegħu huwa pjuttost bilanċjat. Naħseb huwa bażi tajjeb. Nixtieq insemmi żewġ punti politiċi fil-fatt l-ambitu li l-għan li ninvolvu l-parlament u li indaħlu l-parlament fir ruol ta' magna biex nixprunawh dan skont kifem ir-rapport hija l-iktar importanti f'kull każ minn naħa l-oħra hemm żewġ eh, eh, problemi fundamentali l-ewwel. Is-sogru li l-industrija eh, se timfena permezz ta' daw ir-regoli li qed nimponu fuqhom jien ma kellix ċans dan imma naf il l-Bank tal-International Settlements diġà ippubblika l-ewwel eh, eh, l-ewwel studju l-ewwel evalwazzjoni tal-impatt li dawn il-miżuri kollha xa jinvolvu li qed jinvolvu un il-BIS ukoll qal illi għandu impatt drammatiku kif aħna forsi nistgħu nemnu mir-rapporti fuq il-medja kien hemm din l-idea li l-banek jiġu mifjuna mifnija permezz ta' daw il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti. Imissa aħna din naraw li l-impatt mhux se jkun daqshekk kbir daqskemm kien stmat, allura nixtieq inkun naf jekk aħna ħniex għadin nħarsu lejn din id-dimensjoni. U forsi il rapporta xi jidina dwar not-tieni punt huwa dwar l-isbilanċ dwar dak li qed isir fl-Istati Uniti u dak li qed jiġi fl-Ewropa. Aħna se jkollna delegazzjoni il-ġimgħa d-dieħla u naf li jien nista ninaqat ma dik il-delegazzjoni l-Istati Uniti u forsi nistgħu nipprovaw un nibatu xi tlieta jew erba' messaġġi nixtieq inkun naf il-kumitat ta' kriżi x'qed jagħmel. U forsi qed jagħmel istess ħaġa b'mod differenti għal dak li qed nagħmlu għandna. Jien naħseb id-delegazzjoni differenti li ħajmorru l-Istati li jmorru l-Istati Uniti għandu jkollhom xi tip ta' messaġġ bażiku x'jagħtu Naf li aħna tkellimna kważi bl-istess vuċi meta aħna tkellimna mal istati Uniti, forsi nistgħu nagħmlu dan billi nużaw tlieta jew erba punti u nkunu e, e, maquda fil-messaġġi li nagħtu. Aħna rridu e, level playing field u dan u lantana u dak li qed jiġi fil-Parlament. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Allura, dan huma kulħadd qed ifaħrek eh, lir-rapporter. Forsi tixtieq tagħlaq dan din id-diskussjoni. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li tkellmu naħseb dwar l-anijiet tar-rapport naħseb kollha din naqblu Dan huwa sinjal lill kummissjoni sinjal lill kumitat Bezil. U ċertu mod kif aħna nimxu fuq regolamenti ġodda dwar is-suq finanzjarju. It-tieni punt aħna naf li maħniex qegħdin infaslu direttiva. Hawnhekk billi qed nikdbu rapport politiku illi għandu lan illi ikun ta' influenza aħna maħniex ma rridux li nkunu eh, li namlu eh, strument leġislattiv aħna naqblu kol ma dan un dwar id-dettalji eh, it-tielet punt issa dwar kif qalet is-Sinjura Ferrera jiena ħammur l-Amerika għax huwa importanti għalija li nara il-kumitati differenti aħna jekk ikonna l-istess eh, kelliem naħseb tkun ħaġa importanti li jkollna l-istess kwistjoni ta' xaħna din nitkellmu fuq il-kawżi tal-kriżi u meta niġu għall-impatt taħna rridu noħorġu bil-konsegwenzi ġusti jina għal-moment xsieb, kontet naħseb illi aħna rridu naħdmu fuqa b'mod iktar eh, b'saħħtu għandna bżonn regolamenti Ewropej, għandna bżonn regolamenti internazzjonali, ma f'kull każ irridu nimxu b'mod differenti, irridu naħdmu fuq eh, sanzjonijiet li għandhom eh, bażi transatlantika għanna studju tal-impatt fuq l-ekonomija, aħna naħseb poġġejna ħafna dawl fid-dlam li kellna madwana, għax hemm ħafna e, diċeriji eh, eh, dwar l-istat ekonomiku kif inhu għax for, u forsi dan kollu jista' jkun kontroproduttiv, allura għandna bżonn studju tal-impatt sew biex naraw xħaj jista' jkun l-impatt. Jiena grat ħafna għas suġġerimenti minn tagħkom meta niġi lura mill-Istati Uniti nista' niġi nitkellem ma' Shadow Rapporter u forsi nixtieq forsi nitlobkom biex tibbatulna bil-miktub is-suġġerimenti tagħkom mhux fl-istess ħin tal-emendi imma Eh, listi tal-kwistjoniet li għandu jkollna u d-diemna nqasmuhom eh, fiħdan il-gruppi differenti li kopru f'dan il-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Karas. L-iskadenza tal-emendi huwa hija 8 ta' Ġunju. Nikkonsidraw fit-28 ta' un bat votazzjoni fil-Kumitat 6 ta' Settembru biex bekk naslu għal plenarja fis-sessjoni ta' 2 ta' Settembru. Din hija it-timetable kurrent li għandna U għallura nistaw niqfu għaw, inkomplu fit-tlieta, infakkar il-kollegi dwar il-voting cards għad baqanna 13, il-11 għanzi, dejjem e, e, jinżel il-numru. Grazzi ħafna.